Chers collègues, je vous demande de, de prendre place. Sis kollegi, jekk joġobkom ħudu postkom għax suppost diġà bdejna il-laqa tagħna xi għaxar minuti ilu fuq l-aġenda fuq punt 11. Hemm bżonn li ngħid il l eh, ta' Sinjura McIntyre swiġi eżaminat għada wara l-punt 22 u mhux bħala punt 11 u waqt il-punt 18 eh, Eh, fuq il-rapport ta' Sur Hawet se għada fil-ħodu u nansi le, fil-9 ta' Deċembru. Se niddiskutuh imma mux se nivvotaw fuqu. Mela, il-kommenti ta'kom fuq l-agenda le u għalek bidinniħ u adottajniħ. Issa bħala komunikazzjoni nixtieq ngħidilkom l-ewwel net fuq il-workshop. tal-Aġenzija OSHA for Safer and Healthier Work at Any Age. Dan il-workshop se jkun il-Parlament Ewropew 2 ta' Deċembru mit-3 sa' 6 u nofs u untkom mistednin li tipparteċipaw. Kollha kemm intkom dispeċini fil-interpreti li semmorru mill-lingwa l-oħra, xaħġa li forsi ma tantx eh, taġobom, bid-dokumenti tagħna bl-Ingliż ximdaqiet huwa aktar faċli issa laqa straordinarja ta' disa u 9 ta' jannar 2014 jekk ġobkom ħudu nota l-aġendi tagħkom kif kontet ngħid fl-aħħar laqgħa li kellna straordinarja f'Strasburg. U għalhekk id-disa ta' jannar filgħodu jkun il-ħamis. Umbat it tillet punt issa sessjoni parlamentari tal-2014 tiftakru u din il-laqa tiġbor id-deputati nazzjonali u Ewropej fuq suġġetti li ma marbutin ma' semestru Ewropew kif ukoll l-implementazzjoni tal-artiklu 13 u kif ukoll għal konferenza prevista fl-13-13 fuq il-koordinazzjoni stabilta u gvernanza u eh, dan ifisser illi din il-ġimgħa parlamentarja mill-20 sa 22 jannar tal-2014 mibgħuta eh, mibawta lil membri eh, fil-ġurnat li ġejjin u meta jkun hemm ftehim mal-Parlament Grek Parlament Grek kif ġi definita fl-artiklu 13 kif mela fil-qafas il dan din il-Komissjoni se torganizza eh, Komitat Interparlamentar se tratta żewġ eh, punti dimensjoni soċjali tal laqda monetarja u ekonomika kif ukoll l-aspetti soċjali tal-istħarriġ ta' kull sena ta' tkabbir fuq il-skema garanzija għaż-żgħażagħ il-mobilità il-pensjoni il mobilta il pensjoni il il pensjoni fil-qafas Ewropew dawn iż-żewġ suġġetti se jiġu miġbura taħt titlu wieħed illi jiġbor il-punt korrispondenti tal-eżami annwali ta' kull sena ta' fuq it-kabbir u da biftijim mal-koordinaturi li ġew konsultati. U din il-laqa interparlamentari se tkun il-22 ta' jannar fil-ħodu għalek hudu nota fl-agenda ta'kom u jekkoġobkom i-parteċipaw kolla kemmintkom. Issa punt erba li kellna dilkom l-avvis numru erba. Aħna konna ftemna mal-koordinaturi fil-laqa tal-koordinaturi li nipublikaw wara il-laqa tal-koordinaturi li kellhom mal-Kummissarju Andor fuq il-kwistjoni tal-implementazzjoni tal-ftehmiet mal-partners soċjali. Aħna konna ftemna illi nipublikaw komunikazzjoni għall-istampa daġi mqassam lill koordinaturi u tlet gruppi parlamentari opponu ruħom għat qassim ta' din il-komunikazzjoni għall-istampa dinja kontra deċiżjoni li konna ħadna flimkien fil-laqqa tal-koordinaturi u għalek niproponi illi niftħu minissa sa dal-lejl eh, periodu ta' amendi biex kuħat ikun jista' joħroġ bi proposti minn flok wieħed jgħid biss eh, le xot xot għax eh, niprevedu li jkun hemm komunikazzjoni bil-miktub ta' din il-komunikazzjoni u għallek kumbatina se nersa eh, u kol proposta ta' sintesi li se tiġi mqasma l koordinaturi biex tiġi u mbagħad adottata għada fil-ħodu. Punt 5, l-avviż numru 5 ma kienx hemm interpretazzjoni mhux użata. Anzi, kien hemm interpretazzjoni li ma kienieċ użat, interpretazzjoni bejn il-Franċiż u l-Ingliż fuq ir-rapport ta' Sur Howard meta kien hemm il-laqa eh, tal-rapporter għax is-Sur Bulon kien assenti, ma kienx jgħat fis-sala. Bon, je note que plusieurs de ces observations. Voilà. Kien hemm ħafna kummenti fuq il-grupp PPL li kien biss rappresentat minn membru mhux minn funzjonarju politiku nittama illi l-informazzjoni tiġi asma. Issa s-sit punt ix-xogħol tagħna ġi mqassam ukoll permezz ta' mezzi elettroniċi u ma' disponibli ukoll fuq is-sit tal internet Nisidinkom ukoll li tagħmlu referenza għal dan. Mela, spiċċajna bil-komunikazzjoni bl-avvisi u morru għal punt tlieta niproponi illi ngħaddi l-kelma l lir-rapporter tagħna Richard Howitt għall eżami ta' elementi kif ukoll ta' elementi ta' kompromess erba u l-abbozz għal dak li maffarijiet legali u l-pubblikazzjoni mhux finanzjarja u dwar id-diversità minn ċerti kumpaniji u gruppi kbar. Is-sur rapport tana dilek il-kelma. Grazzi ħafna, President. Nixtieq infakkar lil kulħadd fl-introduzzjoni illi dina direttiva importanti ħafna mixtieq eh, mixtieqa mill-Kummissarju Barnier b'appoġġ kbir ħafna l-gamma kollha politiku anki fil-komunità tal-intraprizi fejn jinem CSR Europe uh, Brussel xi 5000 kumpaniji u inizjattivi u l-kumpaniji wkoll qed jagħmlu rapport skont il-World Business Council biex nipprovaw niċċaqalqu lejn ekonomija aktar sostenibli, smiet nafuhom il-koll, smiet importanti, u daw kollha jappoġġaw bħala prinċipju din il-leġislazzjoni li ġiet imresqa mill-Kummissarju Barnier, Kummissarju minn ċentru Xelluk. U jien għamilt kampanja favur daw l-aħħar 10 snin tliet darbizon il-Kumitat ressaqt rapporti li għamlu appell għal din il-leġislazzjoni u dan għamilniħ anki jekk kien hemm diffikultajiet ovvjament f'kull okkażjoni anki s-sena li għaddiet dan minnieħ permess ta' kompromessi ftim, konġunti l-Aldi, il-PPP, eccetera, u għalek jina nemmen illi huwa possibli din id-derba il-li namluħu kol. Nemmen u kol illi bil-fatt illi integrajna hawnhekk il-reporting flok flokna eh, kriterji oħra fuq is-sostenibilità, tiet tal-bniedem u l-impatt soċjali u integrana da kollu fil-rapport ta' kull sena huwa iktar favur eh, il-kummerċ huwa parti importanti ħafna ta' din il-proposta illi hemm bżonn insaħħu. Hemm kwistjonijiet, pereżempju jekk il-Kummissjoni suppost tressa eh, linji gwida jna favur, jekk suppost inkunu iktar espliċiti fuq l-inforzar la volja stalli l-Istati membri li dakollu jidher fil-emendina eh, nappoġġa biex il komitatu mbagħad jara perspettiva tiegħu ma tim id-dibattitu ovvjament tu niddiskutu l-kompromessi fejn jiena provajt insib kompromessi f'żewġ laqat il-ġimgħa li għaddiet fejn għamilna progress u eh, flaqa eh, separata ma' Sur Dillar se nitkellem ovvjament eh, fismu imma huwa shadow rapporter mill-grupp PPP u aħna l-assistenta minna para interpretu u aħna somma minna progress, sa minna avvanz, għamil sforzi gbaru u kol, fismu kol. Mela, meta jina provajt nasal dawn il-kompromessi għamiltek biex xtaqt kemm jista' jkun nżomm, kemm jista' jkun ma' dak li propona il-Kummissarju Barnier, ma provajtx eh, nimbotta l-affarijiet b'xi mod l ieħor jew xi direzzjoni jew oħra, jiena xtaqt niġbor xi punti jew l-ini li tassow jaqbdu triq tajba u hekk kun jista' jkun hemm appoġġ għal kompromess mod partikolari li nżidu l-klim huwa relevant mis-sur Dabaka eh, mill-Aldi u in particular fuq il-materjalità mill-IPP. Kif u kol napoċu s dolon fil-emenda tijow fuq investiment soċjali. Jina zammejt approċ biex nprova naqqas nuqqas ta' ftejim, għax id-dinja tal-kummerċ saqsona li konna compliance-based approach, dan qed jagħmluh għax jekk nirrispettaw jew le, fisser li m'hemmx bżonn ikun hemm dan ir-rispett u għalhekk naħseb konformità hemm xi kollegi li qed jiprovaw ineħħu dan eh, din is-sfumatura ta' eh, konformità. U għalhekk u il comply jew explain uh, approach eh, ġiet fil-leġislazzjoni daniza u huma ħafna minnhom iddeċidew illi jadrixxu u l comply or explain jagħmel parti mill Accountancy Reporting Requirements fuq level komunitarju nixtieq insaqsi lil kollegi illi l-konsens illi għanna huwa fuq dan l-approċ ta' comply or explain. U għalhekk dawn l-emendi li eh, joħdina lura għal basi volontarja mhux qed jgħinuna u l-comply or explain jinkludi il-fatt ma jkunx hemm konformità u għalhekk m'għandniex bżonn ikonna dan l-argument mandatorju obbligatorju u jew volontarju hemm bżonn il nżommu barra mit-test. Palma minna meta kien hemm ir-rapport tas-CSR li għadda minn dan il-Kumitat kif ukoll il parlament Mbagħad it-tielet kwistjoni brabta mar rapport u għal kamp ta' applikazzjoni. Il-kumpanija kemm titkun kbira bħala turnover fatturati ġifiri u staff biex ikun hemm din dan il-kriterju. Is-sur Barnier eh, mira oli ħafna huwa doppja il-kriterji mill eh, regoli ta' kontabilità attuali. u dan huwa l-valutazzjoni tal-impatt mill-Kummissjoni ġanalizzata dan il-Kumitat aħna għandna mill-banda waħda l eh, intorbu l-morru ola u konna ftit kumpaniji ikunu f'konformità u il-partiti ta' ċentru xelluk rridu baxxu level biex ikonna iktar kumpaniji. Naħseb illi hemm bżonn inżomma mal-proposta oriġinali tal-Kummissjoni u nifhem illi l-grupp tal-IPP fil-Komitat Juris se jappoġġa dan u għalhekk naħseb illi hemm bżonn dan nagħmluh aħna wkoll. Għaldaqstant? jekk ikun jista' mela naslu għal ftehim, sensila ta' mendi u 36 u 76 u 78 mis-sur Dabakar mis-sur Kreuzman jaqgħu kollha. Imma jiena ngħid il-kollegi t'ana tal-Aldi illi referenza għat-tibdil biex konem annual turnover illi inaqqas il-kam ta' applikazzjoni nista' naċċetta, nista' nappoġġa bħala prinċipju ta' kunsens. Jien qed ngħid il-kolleg tiegħi mill-SND Signora Regner fuq il-fatt illi tajt country by country tax reporting u daħlu f'dan il-test u għal perspettiva personali u tal-Partit Laburista Ingliż illi hemm bżonn ikollna reportaġġ fiskali trasparenti pajjiż għal kull pajjiż imma jekk inkun frank u onest bħala individu bħala persuna illi ħdimt fuq dan is-suġġett dawn l-aħħar 10 snin ma nafx kemm huwa utli u kostruttiv illi nżidu dan tip ta' rapportaġġ fiskali ta' kull pajjiż jekk eh, komitat hekk jiddeċidi jiena ovvjament se nappoġġaħ fil-100% imma forsi hija kwistjoni li hemm bżonn trattawha b'mod separat minn flok indaħluha fid-direttiva li jiena nistennew għaliha tliet snin u deġa kien hemm valutazzjoni tal-impatt u jiena tinresaq dan l-argument. Eh, jiena diskutejt ma' Sur Bulon tal ippm hemm bosta tal-emendi tiegħu jipprovaw morru oltre jirrifjutaw il-proposta kellemmiju jirrifjutaw il-taxxa juna kelli diskussjoni ma' shadow rapporter tiegħu nixtieq naf li l-grupp tal-IPP li qed jismana eh, fisem is-Sur Mans il-Gvern Ġermaniż fil-grupp ta' ħidma tal-Kunsill ju ma kritiċi ħafna ta' dan din il-proposta jista' jmorru biss ta' dak li jgħid eh, Sur Barnier u Business Europe fid-diskussjoni ma' Sur Balda Sarre Eh, għatjajt l-istess ħagġa u l-ekru ħagġa stramba għalija li f'dan il-komitat aħna nieħdu perspettiva iktar negativa f'din proposta meta mqabla ma' dik tal-Gvern Ġermaniż u ta' Business Europe. Proposta tiegħi li l-grupp tal-IPP huwa li se nappoġġa eh, f'dejjem ta' vot bejn l-SND u l-IPP fejn jiena nappoġġa bosta mill-emendi tiegħu u naċċetta li l-SMIs per esempio, di meċ ħaġa kontroversali naqbel miegħu per eżempju 17 u 27 imma jirtiram bat l-emendi illi neħu parti towlinin tat-test 17, 18, 22, 29 mhux qed nipprova niskarta l-emendi tiegħu imma xi oħrajn jibqgħu ovvjament oltre il-ftehim. Per eżempju 38 un battaqa u ma nixtieq ngħid fil-minuti li jiena nappoġġa l-emendi tal-Sur Bulan inklusa il-26 bħala testa kompromess issa lill-Aldi. Jiena ntqajt ma' Sur Dabaka u naħseb li kellna diskussjoni utli ħafna xtaqt najt fil-minuti la tfassil tiegħu biex jgħid well relevant f'parti kruċali tat-test għall-emendi 23 u 46 ġew adottati u għalhekk proposti tal-għaldi jagħmlu parti integrali tal-kompromess. Imma nittama għal grupp tiegħu li jifmu so meta jgħidu illi jekk ikun hemm ftehim fuq il-kompromessi surda bakar u l-kollegi tiegħu u mbagħad jirtiraw emendi 20 u premessa 5, 36 fil kamp ta' applikazzjoni 37 u 38 fil kamp ta' applikazzjoni 76 fil kamp ta' applikazzjoni 78 ukoll u il-kollega tiegħi kol mill di il-lower party ta' 79. Jien nixtieq insaqsi lill-membri tal-Aldi biex jirreflettu jekk neħu jew jirtiraw il-ħtiġiet fuq diversità 43 ġifieri għal raġunijiet li tajt li jirtiraw 98-59-85 Nasib illi ek nistaw najdu li jistaw ikunu ta' ma nasibx li l-intenzjoni tagħhom u għalhekk nixtieq ninsaqsikom illi tirriflettu ftit fuq dan. Ma nifhimx l-emendi tas-sur Baka 67 fejn isu qed neħu eżenzjoni fejn il-kumpaniji diġà joħorġu ir-report fil-qafas eh, Ewropew għalhekk naħseb li ħafna dawn il-kumpaniji illi diġà jagħmlu dax-xogħol. L-aħħar punt qabel ma nara President lill-kollegi tagħna tal-Aldi fuq il-katina eh, tal-provista jew tal-valuri. Hemm ftit persuni illi jitkellmu fuq il-gvernanza soċjetarja li jgħidu illi l-problemi jew l-inin huma fis-sede basata fuq xi kapitali tal-Unjoni Ewropea. Il-problemi illi kenna fuq abbużi ta' dritti tal-bniedem, disastri ambientali, diskriminazzjoni, eccetera, kważi dejjem jidru eh, fil-livell iktar baxx tal-katina kummerċjali tal-valuri jew tal-provista u lek jekk nevitaw din il-katina minn din id-direttiva fil-fema tiegħi ma tkunx ħaġa aċċettabbli mod usa. Imma mill-banda l-oħra nafu illi hemm tħassib kbir jekk kumpanija tkun mija fil-mija responsabbli għal kull azzjoni, għal kull persuna li di servizz ma tkunx aċċettabbli laqas u għalhekk fl-linji gwida tal-ġnus maquda fuq id-dritti tal bnidem u kummerċjali diġa' kien hemm risposta raġonevoli. Il-kumpanija jiġu mitluba li javalutaw ir-riski, jaraw l-impatt u mbagħad jaraw dak li jkun fit-test li hija eh, due diligence. U l-gruppi kummerċali l-kbar kollha aċċettaw l-assoċjazzjonijiet tal-minaħaddem, eh, tal-kmamar tal-kummerċ, eccetera. U għalhekk naħseb li dan l-approċċ hemm bżonn jiġi adottat ukoll hawnhekk u jiena ressaqt tfassil ma biex inkunu ġusti mal-kollegi ta' ċemplu ċempluli nhar il-ġimgħa mhumiex konvinti huma qaluli bħala rapporter illi huma lesti illi jaqblu mal kompromess imma qed ikun hemm ftehim fuq dan il-tfassil u jiena bħala rapporter anki jekk mi ma naqbilx magħhom għandhom il-dritt illi jitolbu hekk u jiena se nagħmel l-organizza laqa permezz segretarjat imma minissa issa sa' 9 ta' Diċembru nkunu nistgħu nirreflettu iktar fuq dan għax jiena nixtieq ikolli kompromess li l-għaldi jkunu jista' jaċċettaw is-sur Bulon fisem li Pipi joġbu tfassil l-abbozzar imma nixtieq ukoll li kolli il-IVA minnaħata l-alda dan qed ngħidu l kollega tiegħi Boker. Grazzi ħafna Sur President nipprovaw insibu kompromessi f'din il-proposta u nittama illi illum inkunu nistaw u kol naslu pass iktar kostruttiv. Grazie ħafna attenzjoni ta'kom. Bukux xeħ rapporteur, sofku bukux txog. Grazie ħafna ħafna minn dawk il-persuni li nsemmejtum laqasuma prezenti u tama li dawk li huma prezenti mbagħad eh, jagħtu rezokont lil dawk li huma assenti. Issa nisimgħu lil Sur Bakker, eh, li Shadow, mbagħad forsi Jean Lambert, le. Grazie għax xogħol Ebes u anki għall ispjegazzjoni li tajtu, anki għal diskussjoni li kena fi Strasburgu għamilna progress kbir, ħafna mill-emendi ta' kompromess u ħafna mill sujġetti li huwa għajjem anki fl-introduzzjoni. Jena nifem u koll li dinja kwestjoni pjuttost komplikata u anki emotiva. Ġew imres ħafna emendi u għaddifix li għet jisib kompromess, eh, specialment meta l-emendi jimxu l-ukarremi għall-emin u rridu nizguraw li naslu b'riżultati li jkun aċċettabbli kulħadd. L-ewwel eh, argument fuq il-comply or explain huwa punt interessanti li għamilt aħna meta ngħidu l-kumpaniji li jew jirrispettaw regoli jew kella jispjegaw eh, naħseb illi fuq dan il-prinċipju aħna nistgħu nimxu l-qoddim. U anki fid-diskussjoni jekk il-kwistjoni għandix tkun obbligatorja jew le, aħna nistaw, anki fil mal-grupp tiegħi nistaw nsibu kompromess naħseb. matem dawk li għamlu emendi fuq l-ambitu, kienu jipreferu ambitu ktar dejja. Eh, naf li jem nis li u jwassaw l-ambitu eh, dinja pozizjoni inaċċettabli. Li ħaġa importanti hawnhekk li fl-ambitu aħna naraw li huma il-kumpaniji li jidħlu f'dan il-regolament. l-argolament. il regolament E u importanti li ninkludu dawk li huma akbar, ma anki ħafna minn dawk iż-żar, e, anki hawnhekk nistgħu nsibu kompromess fl-opinjoni tiegħi. U mbagħad żewġ punti li nixtieq nitkellem fuqhom. l fuq il-kompromess ċe. Hawnhekk għandna zida tal-rapport ta' disabilità jew ta' oriġini etnika. Nixtieq nitlob li rapportera għal xi kjarifika jew biex jikkonsidra din iż-żieda Għax ma naħsibx li din ħaġa realistika minn punt di vista ta' kumpanija. Naturalment wieħed jista' jiżviluppa anki approċċ ġenerali fuq kif wieħed fuq il-kumpanija tista' titratta diżabbli jew il-gruppi etniċi, però fl-istess ħin meta eh, jimpjegaw n-nies naturalment ma jistawx eh, dejjem jisaqsuhom fuq diżabilitajiet jew fuq il-background etniku tagħhom. Eh, hawnhekk se jkollna nbidlu xi ħaġa Eh, għax u l-kumpaniri għandu jkollhom eh, anki vizjoni iktar wisa, però ma nistawx nipretendu aħna illi huma jridu jiverifikaw fuq l-etniċità, per eżempju kif jistgħu jamluħ dan ek ma jistaqsux direttament eh, il-mistoqsija lin-nies li impjegaw. Dan huwa punt tekniku. Bat l-aħħar punt li nixtieq nagħmel huwa importanti ħafna lina, forsi kruċali fuq il-żieda u fuq diskussjoni fuq il-katina ta' valuri. Hawnhekk kellna din id-diskussjoni ġa kien indikat fil-laqa ta' Shadows li huwa diffiċli ħafna l-grupp tagħna naċċettaw eh, din il-pożizzjoni għax kif inhi issa hemm eh, katina ta' valuri kompleta. Eh, Unħossu li dan di miex l-aħjar soluzzjoni, mhux is-soluzzjoni qed nistennew aħna. Per eżempju, aħna eh, eh, meta wieħed is per eżempju eh, hemm il-labsijiet li kollhom il-gomma fuq ma nistgħux nippretendu l-kumpanija tkun kollha responsabbli għal prodott kollu kemmu. Anke jekk aħna li tolbu due diligence forsi laqas ikollhom il risorsi biex jiverifikaw il-materjali kollha. Għalina dan huwa punt diffiċli u diskutejtu anki l ġemali għaddit, anki waqt il-laqgħa biex nikkonvinċi l-kollegi, però jibqa' punt diffiċli u forsi il-rapporter jista jersaq lejna u għaxin kella se jkun ħaġa, se tkun ħaġa diffiċli ħafna di. U anki għal kustjonijiet prattiċi jina nishtiq li kollegi jihdu għaf konsiderazzjoni din il-kustjoni. Mxejna ħafna l-qoddim u kellna eh, punti di vista divergenti ħafna fil-bidu ma eh, elibnijom ħafna minnom, hemm ħafna kwistjonijiet ma' rapporter, għanna spiritu interessanti, u miftuħ u nittama u li nkomplu naħdmu b'dan il-mod u nittama li nkunu nistaw nirħu ftehim. Grazzi, grazzi ħafna. Mela, ħattet jieħu mġiba ħażina għax ovvjament jekk s jitkellem hekk ma ħnissa nirrispettaw l-iskadenzi hemm bżonn irid nirrispettaw il-minuti li ġo allokati eh, lilkom, jiġifieri mod raġonevoli jekk jogħġbok naqra time management aħjar. Mela, issa, Evelyn Regner, jek joġbok, sakemm ma kienx hemm xi ħadd li forsi irid jieħdu postu? Le, ir-rapporter tal-IPP mhux preżentu għalhekk il-Sinjura Regner. Danke schön, Frau Vorsitzende. Grazie, President. Jena ħan nitkellem fil-qosor ħafna. U mux se, se nitkellem kontra. Għamiltu rapport huwa tajb ħafna hemm xi ħafna kummenti li nixtieq nappoġġa. Dan huwa rapport importanti u prattiku ħafna għal raġunijiet ekonomiċi, tkellimt ma' ħafna industrijali u huma imħasbin li dan ir-rapport għandu għandu jwassal għal riżultati importanti. Hemm ħafna emendi fuq kwistjonijiet importanti għalija importanti ħafna illi innaqsu il-numru ta' impiegati biex isir rapport. Għax ħafna nis ma jifmux edin niproponu aħna, ħafna nis kienu konfuzi per eżempju bid-diskussjoni ta' fuq il-fatturi ta' Bangladesh u konna qed ngħidu li l-kumpanija ma kienx qed tieħu taħħa. tagħha. Ah, għandha ikolla responsabilità soċjali mhux biss f'din il-leġislatura, ma tiuri li qed nimxu fid-direzzjoni tajba, irridu neħdu iktar responsabilità u nobligawhom il-kumpani tagħna biex nagħmlu da. Jiena lest insib kompromessi fuq da b'dan l-għan, però importanti li jkollna ċifra raġonevoli Eh, jista' jkonna impigi ekvivalenti ta' full time, però għandu jkonna politika responsabli, rridu niżguraw li il-kumpaniji ma jġux maqsumin fost dawk illi għandhom politika responsabli dawk le eh, u dawk li għandhom implikazzjoni fiskali dawk le. Il-kompromess huwa tajjeb, però rridu nizguraw illi nimxu għoddim. Grazie, President. Jina u konni xtinni ringrazja l sturħawaj tal xol eccellenti hija għandi xi ftit punti li nixtieq nitkellem fuqhom għaliex naħseb li l-grupp PP u anke ħafna membri individwali maħniex kontra l-prinċipju ta' trasparenza naturalment. Aħna naqblu fuq il-trasparenza u inħossu anki illi il-rapportaċ don finanzjarju tkun ħaġa tajba għal kumpaniji jekk jista jgħidu d-dinija s-sors tal-prodotti t'ano dan jisir b'dan il-mod. Dina tkun verament rida tajba Eh, għal-kumpanja. Pero aħna qed ninsistu fuq din l-informazzjoni non finanzjarja rridu niżguraw anki li din tista' tkun verifikata. Ak aħna hawnhekk nitolbu li f'rapport annwali dawn il-kumpanija għandhom jgħidu kif qed jirrispettaw l-antikorrezzjoni, l-drittijiet tal-bniedem u dawn it tip ta' kwistjonijiet li rigwardaw l-impigi, kif għal xadow ta' għalde, kif jistaw jiverifikaw dawn l-awdituri li jridu jiverifikaw bat rapport annwali, kif jistaw jizguraw li dak li qed jgħidu u veru din il-kumpanija essa edha t-rispetta per eżempju il-drittijiet tal-bnidem fil-produzzjoni tagħhom. Xi kriterju jista' jkollna għax f'ħafna pajjiżi eh, hemm liġijiet tal-auditing Eh, li jekk xi ħaġa tiġi inkluża fir-rapport annwali għandha tiġi audit għandu eh, bżonn li jkun hemm awditjat fuqha. Aħna qed ngħidu illi fejn hu possibbli dan għandu ikun esklus mill-auditing għax eh, għax aħna qed nitolbu hawnhekk li jiġu awditjati affarijiet li ma jistawx ħafna kumpaniji tal-audit eh, ma jkunux lesti biex jikdbu eh, jiktbu jawditjaw affarijiet li huma mhumiex żguri u ma jistgħu biex jisperaw illi eh, l-kumpanija qiegħda tirrispetta per eżempju drittijiet tal-bniedem, però jekk ma jistgħux jiverifikaw tkun ħaġa tkun sitwazzjoni verament stramba. U mat punt iħor li għandu xaqsam ħafna madan, aħna etni tolbu anki li għandu jkun hemm deskrizzjoni tar riski prinċipali. Fl-auditjar, u wieħed ma eh, ma jistax jiprova jaqta. E, Weħet irid ikun jew żgur jew kellha ma jaċej jekk mhux żgur fuq il-kwistjoni. U inħoss illi l-informazzjoni materjali biss illi tista' tiġi awditjata għandha tkun inkluża fir-report annwali. Hemm bżonn insibu klim biex eh, nirsolvu din il-problema b'xi mod. Għax hija problema, pereżempju fil-pajjiżi nordiċi fejn għandna liġi tal-awditjar verament rigoruża u wieħed irid jagħmel verifika ta' kull ma jindaħal jiddaħħal fil-rapport annuali. Mbatt, kwistjoni oħra fuq l-SMEs. Nittama li nkunu nistgħu nikkonsidraw inti qed tajt li dawn huma ċifri li ġej minnaħ tal-Kummissjoni Ewropea u em, studju illi jappoġġa jisostni dawn il-ċifri eh, ma eh, u ma ħafna dawn l-impjegati eh, Ma meta nitkellmu fuq l-20 miljun fil-balance sheet u fatturata 40 miljun mhuwiex ħafna. Eh, eh, u jiena nispera li l-kollegi tal-IPP issa eh, maħniex qed noħor u pisijiet ekstra għall-SMEs. Se jkun hemm xi kontromessimenti fil- kommenti introduttivi għat li għet prova tevita li kunem pisijiet ekstra l-SMEs. u u ma stess u ma lesti anke jekk ikun hemm xi gwadan li jistgħu jagħmlu fil-katina tal-valuri tagħhom. Grazzi. Tajb wis. Il-Komissjon tixtieq forsi tieħu l-kelma wkoll? Nadilek il-kelma. Ik jorbok fil-qosor. Thank you, madam. Uh, Grazzi, fil- fil-qosor. Nixtieq nishtiq napprezza l-isforzi li qed jagħmel il-Komitat fuq dan ir-rapport. U jiena kuntent nara li il-Komitat qed jagħmel progress tajjeb u sejjer fid-direzzjoni tajba. E, e, meta wieħed speċjalment li kien hemm diverġenza kbira fil-bidu. E, u issa qed nara li sejrin fid-direzzjoni tajba. Forsi xi ftit kummenti fuq bażi teknika li jista' jgħinkom. L-onet fuq l-ambitu, l-intenzjoni tagħna kienet li jkun hemm bilanċ u aħna identifikajna e, ċifra ta' impiegati e, l-importanza ta' dawn ċifri u anki l-importanza tal-fatturat li mumiex uh, oljin bizzejiet, pero nishtiq nifatizza l-fatt illi dan din il-ħtieġa ta' rapportari hija mamula b'mod illi jekk kumpanija ma jkollix 500 impjegat ma jkollha l-ebda obbligu ta' rapportar. E, parametri jaħdmu E, tal-mod illi kumpanija l-ewwel trid tilħa il-500 impjegati u mbagħad wara e, il-kriterji l-oħra fil-fat jekk wieħed ma jilħaqx il-500 impjegat, allora m'hemm lebda ħtieġa ulterjuri. il-numru ta' kumpanni se jkun bej wieħed u ieħor xi 18,000 fl-Ewropa. E, u jekk innaqsu in e, sa' sa 250 il-numru tal-kumpanji se jisiru ta' 45.000. nara kemm hija importanti eh, l-importanza li tagħti għal din il-kwistjoni. Hija kwistjoni importanti, però mhijiex parti mill-proposta tal-Kummissjoni. Aħna nifmu li eh, il-kwistjoni ta' referenza għal dritti tal-bnidem, korruzzjoni, ecc. ma' affarijiet importanti ħafna. Grazie. Grazie, il-rapporter. Jena netama illi eh, il-komment tal komissjoni eh, tiżgura daqsxejn li Sinjura Esaja u l-oħrajn jiena jiena se nappoġġom dawk il-kompromessi li ġejn f'dan is-sens. Eh, bekk jistgħu jkunu żgurati. kif nistgħu niddeskrivu l-kwistjoni ta' diversità jiena naturalment nappoġġa eh, u naħseb li nistgħu nsibu kompromess fuq da fl-opinjoni tiegħi huwa possibbli li l-kompaniji ikollhom e dawn il-policies biex eh, iżidu n-numru ta' dizabli minar ma jkun hemm il-bżonn li wieħed jagħmilhom mistoqsijiet partikolari. Imma biex biex insibu kompromess anki fuq dan il-punt jiena żguri li nistgħu eh, naqblu fuq il-kwistjoni tal-katina ta' eh, ta' valuri Eh, nirringrazzjakom għal dawk li jintkom kollha kemm intkom għattu debaker u sinjura Isaja. Hemm ħafna kumpaniji li qed jisimgħuna b'attenzjoni. Jiena kif għat anki privatament li sur debaker lill-industrija għattilhom biex jagħmlu l-proposti tagħhom fuq il-kwistjoni tal-valuri tkun anki utli għalina u aħna għom jagħmluh dan fil-kuntest ta' din id-diskussjoni. Inħoss anki li due diligence hija approċċ iktar tajjeb, però lest eh, naċċetta eh, u jina nista naċċetta anki li konna vot maqsuf dawn il-kompromessi għal daqstant mill-punto di vista tiegħu il-pożizzjoni eh, tiegħu se tkun riflessa. Is-Sinjora e, Regner naturalment jista' jkun illi l-ambitu jiġi iktar wiesa, jsir iktar wiesa, u jkun iktar kumpaniji involuti, din hija eh, direttiva u f'dan il-każ ikun hemm l-istess ħtieġa ta' eh, rapportar finanzjarju u non finanzjarju. U l-Sinjora Sajje eh, nishtanajt illi Iż-żewġ e, emendi tiegħek li tajt li e, rapport separat iħassibni għax hemm ħafna kumpaniji jgħidu li ma jixtiequx jagħmlu rapporti separati, preferu li jkunu integrati u aktar sempliċi għalihom. Nixtieq tirrifletti fuq da. U fuq l-auditing il-Kummissjoni ma rispondietx, ma lili għaluli illi dina tista' tkun soġġetta għal audit totali, però peress li parti mill-sarrija tal-management huma iħarsu biss lejn koerenza il-kumpaniji kollha għandhom unitajiet li ħarsu lejn is-sostenibilità u l-koerenza. Hemm Eva ħafna uh, xogħol fuq da u ma naħsibx li Barnija ħareġ b'kompromess eh, tajb ħafna. Grazzi lil daw kollha li ħadu sem. Grazzi. Grazzi ħafna lil sis rapporter nixtieq infakkar illi fl-ordni tal-votazzjoni ta' kompromess se nivvotaw l-ewwel emendi li għalhekk jekk hemm xi gruppi illi jistgħu iwasslu l-kompromess tagħhom mhux suppost jivvotaw eh, l-emendi ta' suppressjoni kif konna għadna meta konna dejna l-voti u eżis rapporter m'hemmx vot distint fuq kompromess, kompromess huwa kompromess. U għalhekk dan il-kondizzjonijiet aħna nivvotaw għal għada biex ek il-Komitat Legali jkun kol wkoll idaħħal il-proposti fil-vot għal 17 ta' Deċembru. Mela spiċċajna fuq dan il-punt tal-aġenda tagħna. U issa ngħaddi il-kelma lil Jutta eh, Steinruck għal punt erba fuq l-emendi ta' kompromess ta' l spezzjoniet ta' xogħol effikaċi bħala strateġija biex jittejbu l-kondizzjonijiet tax-xogħol fl-Ewropa. Eżis rapporter nadilek il-kelma. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Bis Grazie tassew. Ftit tal-minuti ilu, jiena kont qed naħseb li forsi nkun nistgħu nadotaw rapport tajjeb u jaħdem fil-interess tal-impjegati fuq il-vel legali u anki uh, eh, mħaddima li min jiġu protetti minn abbużi li jiġu eh, li jisiru minħabba min ħaddimhom. Braħna kena laqa fost is-session reporters u aħna diskutejna l-kompromessi dettal kbir. U fil-fat kien hemm ħafna moviment, ma mhux kulħadd seta jaċċetta kull tip ta' konsens u għalhekk jien hawnhekk nixtieq nisħaq li jiena hawnhekk mhux qed nipprova ninkludi eh, nindaħal fil-kompetenzi eh, tal-istati membri jew tal-kumpanji, ma rridx noħloq problemi, ma dina kwistjoni li insaħħu kemm lid tal-istati membri kif ukoll dik tal kumpanji Aħna jrid ikollna aktar diskussjonijiet fuq dan l-aspett u għalhekk jiena ma nishtiqx. naħli opportunitajiet li jista' jkollna sabiex bekk aħna nkunu nistgħu niksbu kompromess li kulħadd ikun jista' jaqbel miegħu. Aħna ma rridux li jkun hemm abbuż u laqas illegalità fl-Ewropa. Din hi l-analiżi tagħna u għalhekk għandu jkun possibbli għal dan il-kumitat sabiex jilħaq kompromess li kulħadd ikun jista' jaqbel miegħu. Ta' bilħaq dan u rapport importanti ħafna għalek għanna bżon niksbu ftejim, hemm ħafna suq illegali fl-Ewropa u dan aktar ma jaddi aktar qed jiżdied, hemm ħafna xogħol li qed isir bil-moħbi, u għalhekk hemm ħafna nies ukoll qegħdin jevitaw li jkun hemm ispezzjonijiet, il-prestazzjoni tal-ispezzjonijiet donna qiegħda tiddajjef u dan minħabba l-fit li jkun hemm evażjoni u l-ħaddima jibdew jaħdmu taħt prassi li mhumiex aċċettabbli speċjalment il-ħaddima migranti li ħafna drabi ġu sfruttati u jinsabu fil-qiegħ tal-katina tal-impjeg u għalhekk ridu nidrizzaw din il-kwistjon fuq il-livell Ewropew jiena kemm il-darba tkellimt ma' stati membri u huma l-koll jaqblu li huwa ferm diffiċli biex nindirizzaw din il-kwistjoni anke fuq livell nazzjonali u diffiċli wkoll biex wieħed jara minn fejn din, din il-problema qiegħda tibda numru ta' kollegi tagħna diġà kellhom numru ta' żjarat u ħol u anki u ġabru informazzjoni utli ħafna li kienet ta' utilità kbira biex nfasslu dan ir-rapport u naraw kif nistgħu indirizzaw dawn il-letterbox companies u anki dawn il-kumpaniji fil-katina tax-xogħol sar ħafna xogħol, però il-problema il il-gruppi kbar għandhom donnom riservi dwar il-nsiba soċjali, però nixin nappella lilkom sabiex tarfu r wol importanti dawn il-nsiba soċjali jistgħu jaqdu u importanti u rekwizit li ninvolvu dawn il-nsiba soċjali, ma nistgħux ninjurawhom. Diskussjoni li kanna qabel aħna diskutejna dwar il-fatt li fl-aħħar mill-aħħar l-imsiba soċjali, il-trade unions, għandhom l-interess sħiħ biex il-kumpanija tara li qiegħda taħdem tajjeb biex tiżviluppa u anki żum konformi mal-liġi. Dan għaliex fl-aħħar mill-aħħar dan huwa fl-interess tal-kumpaniji u l-impjegati tagħha. Allura tajb li nifmu il-problem li dejjem qed jitfaċċaw hawnhekk. Ma nistax nifhem eżattament x'inhi ir-riserva dwar l-imsiba soċjali għax din qed tirrifletti wara kollox il-realtà u l-liġi infurzata fl-istati membri Aħna nistgħu nsaħħu dan ir-rapport u anke noħolqu rapport tajb ħafna jekk aħna niksbu aktar konsens, però aħna irrid ikollna ħafna iktar diskussjonijiet il qudiem f'din il-ġurnata u anki fil-ġimgħat li ġejjin, irridu naraw jekk qed nitkellmu fil-vojt jew inkella verament in-nies huma impenjati sabiex bekk Eh, aħna nsaħħu eh, lid ta' l-istati membri anki f'termini fiskali jew inkella xi jipproteġu dawk min iħadmu jew inkella eh, ma jixtiqux jipproteġuhom xejn. Hemm min qed iħaddem persuni b'mod illegali. U għalhekk aħna rridu neliminaw, neradikaw din l-illegalità u jrid ikollna leħen b'saħħtu minnħat tal-Parlament Ewropew nitgħu niksbu dan għada.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 Mela jiena rajt il-proposti ta' kompromess u jiena għandi problemi hawnhekk. Jiena danni diffikultajiet fuq ċerti minn dawn il-proposti ħen nibdew mill-bidu mela. l kompromess F l-ewwel li għandi qoddimi u joħloq problemi u għalix. dinja il-parti illi titkellem fuq id-drittijiet kollettivi u għalek l-inment kollettiv toħloq problemi għaliex dan huwa debattitu eh, bosta pajizi daw l-axar snin il-prassija differenti għall-axar. U jekk ikunu is-sindikati unions jew l-assoċjonijiet ta' minna ħaddem, jistaw jirrappresentaw l-impiegati kollha l-membri tagħhom jew le, jew forsi dawk biss li tuhom mandat biex jirrappreżentawhom. U għalhekk il-mistoqsijiet fuq dan. U għalhekk jekk nasbu li dan huwa tentativ konkret ma nistgħux nagħmluh. Għanna sistemi eh, diverġenti ħafna minn pajjiż għal ieħor u għalhekk Għal din ir-raġuni hemm bżonn ikun moturi. Dan kien l-ewwel punt tiegħi niġi għat-tieni punt tiegħi il-kompromess segħen. Dan li huwa il-ċisazzjoni ex post toħloq li problemi wkoll kif nistgħu naħsbu illi dan ir-recording li ġi wara ma jkunx hemm referenza għal riċerka li jista' jkun hemm dan il-qasam u minn minna joħorġu l-informazzjoni hemm bżonn li minn ħaddem jagħti minn qabel għal l-ispezzjoni tal-xogħol. Il-kompromess i iktar problemi hawnhekk. X'insibu hawnhekk illi hemm bżonn illi kun hemm intervent fil-qafas ta' ispezzjoni ta' xogħol u jiena ta' sow kontra u naħseb l-ispezzjoni ta' xogħol u hemm bżonn li waslu għal attività ta' awtorità u għalhekk l-awtoritajiet hemm bżonn li jkunu ehm, il-fuq eh, minn dawn minn min ħaddem u mill-impjegati stess għax ovvjament hemm bżonn li jkunu sottomessi għal liġi għat-test legali U għal ma meta ngħid nitkellmu fuq eh, l mina ħaddem u l-impjegati, naħseb illi naslu situazzjonijiet li ma nistgħux naċċettawx, ma li nistaw nistgħu niġestuhom Naslu ġifiri għal dawk illi ikunu edini ġudikati u jkunu minn dawk li ġudikaw u kol fl-istess waqt. U għalek ma jistax ikun illi nistennu illi ikonna Eh, xi objettività f'din situazzjoni bħal din. Issa ninġi għal punt li jmiss. Fuq is-salarju minimu, il-paga minima, fejn il-prinċipju ta' xogħol l-istess u paga l-istess għal kulħadd ma' valuri li aħna nistgħu naqblu ma naqblux magħhom. Aħna s-soltu jkollna debattiti ċerti jaħsbu illi hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq ċerti nazzjoniet tal suq li hemm bżonn negozjati imma il-pagi, salari jemżon ikunu s-sujġet ta' l-eżami tal-espressjoni ta' xol jiena ma nistax naċċetta. Għax jemżon ikunu nafu jekk il-test jiġix rispetta, ġifiri kun hemm l espressjoni ta' xol, ġifiri rispett ta' kontratti, ta' test ta' liġi, leġislazzjonijiet Imma biex nkunu nafu jekk il- li ġiet fuq ix-xogħol għandu kam ta' applikazzjoni illi jista' ikopri u jinkludi wkoll kontratti fost l-individwi hawnhekk ma nistax nammetti dan l-aspett. Issa il-kompromess kej. Dan jiftaħ il-bib, anzi jħalli bibin miftuħin beraħ eh, għas-settur privat għal eh, tip ta' djar biex ikun jafu jekk miex jekk kun xem u kol ħaddima illegali forsi jett ikunu eh, karigati miexu għet nmorru ħafna l-linna unek skonti. U naħseb illi bżonn li nsibu soluzzjoni iktar tajba, iktar loġika. Issa l-kompromess elle, attualment l-iktar problema li għandi dan il-kompromess huwa illi aħna maħniex persuni illi għamlu deklarazzjoni falsa. Il-kollega diġa tkellem fuq il-fatt li kena dibattiti imqanlin ħafna fil-bidu tal-leġislazzjoni meta nitkellimna fuq il-perjodu tax-xogħol ta' trasportaturi. U għalhekk aħna trattajna din il-problema bħalma nittrattaw llum. U għalhekk meta wieħed ikollu ħaddiem eh, soċjoloġiku, mill-lat soċjoloġiku, ġifieri persuna eh, illi huwa indipendenti mħabba l-kondizzjoni ġenerali u kena diffikultajiet biex nkunu nistgħu niddefendu il-persuna illi tkun indipendenti u taħdem mar-rasa. Ma issa jekk impoġġu issa eh, eh, aspettattivi, kundizzjonijiet fuq dawn l-aspetti tax-xogħol, meta ma naslux lanqas illi naqblu fuq id-definizzjoni stess ta' dan it-tip ta' indipendenti fals, hemm bżonn ovvjament li jiena ressaq riserva Issa nitkellmu fuq l-awtoritajiet tax-xogħol. U hawnhekk ukoll għandna kompetenzi illi huma fuq livell nazzjonali. Meta nitkellmu fuq dan it-test, pereżempju fuq l-immigrazzjoni, hawnhekk hemm kompetenzi per eccellenza tal-stati eh, membri stessi ma naħsibx li l-ispezzjoni tax-xogħol se jkollha rwol hawnhekk Issa il-kompromess N u koll l-istess diffikulta għalija unek. Umbat għandi problema iktar ġenerali. Lima. Diġa tkellimna meta fuq dan il-punt meta tkellimna fuq id-direttiva tas secondment. X'nixtieq ngħid hawnhekk illi virgola biss jew full stop, isna qed nagħmlu nqas ta' ugwaljanza bejn min jittraffika, l-immigrati illegali u dawn huma kategoriji differenti ħafna ma rix nixbruhom flimkien u l-mbagħad issa l-kompromess O u wkoll għandi problema hawnhekk għax l-immum l-immu taħriċ illi suppost impoġġu hawnhekk qed nitkellmu fuq eh, dawk li huma sekondi, dawk li huma immigrati, dawn huma kollha problemi li ma jaqgħux taħt il-kompetenza tal-Ewropa imma jaqgħu taħt il-kappa tal-kompetenza nazzjonali. Stal il-kull stat membru jiddeċidi il-livell ta' problemi u tip ta' taħriġ illi suppost iwaqqaf. Issa kompromess u l-istess argument il-kompetenzi nazzjonali suppost joddu u għax ma nasibx li attualment nistaw ikonna livell minimu Ewropew fuq l-ispezzjonijiet tax xogħol mhijiex kompetenza komunitarja skonti. Issa il-kompromess u u. Qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq il-xenofobija kważi meta nitkellmu fuq, fuq social dumping jekk niġu jekk xaħt iġi minn pajjiż ieħor u mbagħad suppost jipparteċipa u mhux suppost ikun hemm social dumping fil-pajjiż li qed jospitah hawnhekk hawn nuqqas ta' ekwilibrju li se jkollu konsekwenzi gravi ma nistgħux naċċettawh. U għalhekk bir-rispett kollu lil rapporter hemm bżonn illi nfittxu soluzzjoni illi bekk nkun nistgħu navvanzaw u naħseb dak li huma kompetenzi nazzjonali hawnhekk għandna diffikultajiet imma hemm il-mezz biex naslu għal soluzzjoni. Iġifieri soluzzjoni tal-aħjar prassi u l-iskambju tal-aħjar prassi biex hekk inkunu nistgħu nagħmlu analiżi tajba ta' dak li jeżisti wkoll f'pajjiżi oħra, nidefinixxu l-problemi, nidentifikaw il-problemi ħaġa tajba din imma jekk impoġġu stennijiet mill-Unjoni Ewropea fejn żgur m'għandniex kompetenza jew xi raġuni biex nagħmlu hekk, il-loġika se taqa'. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna nixtieq inżid fuq żewġ punti għax nifhem li ċerti gruppi fuq eh, karta ta' sigurtà soċjali tal-immigrant u naħseb illi iva dan immigranti mobli illi ovvjament se faċilita ħajja tal-ispetturi tax-xogħol ma naħsibx li nistgħu nkunu kontra meta din hija xi ħaġa illi aċċettajniha u żviluppajniha fid-direttiva fuq il-rikonoxximent tal-kwalifiki u għalhekk din kienet kontribuzzjoni importanti tal-Parlament Ewropew għalhekk jiena nkun surpriża li kieku ma nistgħux naċċettawha anki fil-grupp tal-ħodor kien hemm problema u għalhekk ma nistax nifhem għaliex għax jekk kien hemm konsens fil-Kumitat tas-Suq Intern biex inwaffqu anki mal-ftejim mal-qbin mal-Konsil li konna din il-tip ta' karta li tkun ta' mobilità tal-kwalifiki għal rikonoxximent ta' dawn il-kwalifiki mhux għal-ħars ma namlu nagħmlu hekk hawnhekk ukoll. Bat niċċi għattini punti għaj fuq il-possibilità illi konna l-iter Ewropew fejn ikonna missjonijiet flash meta jkun hemm problemi reali biex hekk ikon analiżi transversali tal-kundizzjonijiet tax-xogħol. Dan e, f'dawn is-setturi mod effiċenti qed naraw hawnhekk is-sussidjarjetà, il-kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali. Signora Porter, grazzi ħafna. Ja, mir scheint die Diskussion an der einen oder anderen Stelle doch sehr in die, auf die ideologische Ebene Mela fċertu qasma id-dibattitu qed jgħaddi għal livell ideoloġiku forsi timur daqsxej lil lin mir-realtà li nsibu fl-Ewropa. Il-tqi tal-ħaddiema u l-mobilità tal-ħaddiema, libertà biex wieħed ikun mobli fiħdan l-Ewropa u anki biex persuna tmur taħdem f'stati differenti din insibuha preżenti u nsibuha mħadna f'trattat, però fċertu postijiet ta' bilħaq dan jista' din tista' tkun problema. U anka hemm leġiżlazzjoni mhix adattata f'ċertu stati membri. U għalhekk dan jista' jwassal għal differenzi anki fl-amministrazzjoni ta' ċertu kumpaniji u negozji jekk ma jiġix mħadma numru ta' persuni. Nista' ngħid ukoll li biljun euro ġew użati fl-istati membri għal dan il-għan, speċjalment f'pajjiżi fejn l-ekonomija mhix sejra daqshekk tajjeb. Allura dan huwa ċans, ċans biex aħna niġġieldu attività illegali. Ħafna flus qed jinħlew u għalhekk hemm ħafna xogħol illegali anke minħabba l-kriżi qegħdin fiha. Hemm ukoll relazzjonijiet ta' kriżi li qed eh, ixaqilbu lejn it-traffikar tal-bniedem u għalhekk dan jur li aħna rridu niġġieldu din l-illegalità. Dan ma jistax jiġi konfermet permezz ta' ispezzjoni li mhumiex tajbin Mela, sabiex nikkommenta fuq dak li intom għatkom kif għattu, rigward il-dispozizjoni dwar il-mobilita, aħna ivvutajna favur flimkien mal PPE anki rigward azzjoni ta' klassi. U ma nistax nifhem eżattament x'fejn tinsab il-problema ta' Sur Hori rigward dan il-pont. mbagħad għanna u koll problema ta' trade unions dintom għajimtu, bosta kazijiet ta' abbus u għattrattament ħazin. Insibuhom koperti taħt trade unions huwa fl-interess tagħna li aħna nipproteġu l-ħaddiema kollha fl-Ewropa kontra trattament inġust, trattament ħażin u dawk li provaw jevitaw japplikaw il-liġi jew b'mod illegali bosta stati membri u kol, hemm l-imsiba soċjali li huma involuti u l-ispezzjonijiet tax-xogħol isiru permezz ta' trade unions u għalhekk dan irtid in konsiderazzjoni u anki tajb li nsemmu dan l-aspet fil-rapport, issa nħu per eżempju l ġermanja Xol eh, li mhuwiex dikjarat, ġifri jekk l-ispezzjonijiet ħarsu biss lejn is-salari u mhux lejn ix-xogħol, hemmhekk għandna problema mbagħad rigward il ħadima li jaħdmu mid-dar. Hemm lingwaġġ li jrid jaqbel ukoll mal-konvenzjoni tal-ILO. Jiena studjajt mill-qrib x'għamlet l-ILO sabiex bekk aħna nassikuraw li aħna konformi ma' dak li qed jgħidu. U ta' bilħa dan huwa lingwaġġ li huwa aċċettat mod wiesa sa rigward xogħol fals nixtieq naħdem maħkom war nofsinhar biex nagħtu definizzjoni l dan it-tip ta' xogħol bogus work, ċfri anki xini xifisser dan dan l-aspett ta' xogħol. Għalhekk dak li qed niddiskutu hawnhekk huwa importanti huwa prinċipali għal bosta nies xogħol u jew spezzjonijiet ta' xogħol madwar l-Unjoni Ewropea u anke li jkun hemm koordinazzjoni. Aħna hawnhekk kena smiħ fil-bidu ta' Settembru fejn l-esperti fuq dan is-suġġett tkellmu Aħna smajna mir rappreżentanti tal-ispetturi u jekk aħna wkoll inħarsu lejn l-intenzjoni tal-PPE fuq dan ir-rapport, jiena qed nara li huma ma jistgħux jaċċettaw bosta minn dak li fassalna hawnhekk qed ngħid qed nara li huma eliminaw bosta paragrafi u Hawnhekk ikolli ngħid li jekk intom mhux ma tistgħux taraw aktar titjib, il sitwazzjoni ili hi. Dak li nista' nikkonkludi hawnhekk. U dan jista' jikkawża dannu kemm li dawk li ħadmu fuq dan ir-rapport fuq ukoll negozji. Grazzi. Monsieur Rimi, vous avez déjà parlé? Inti diġa tkellimt il-rapporter mela għal diskussjoni jina nista' ġantikom il-kelma, imma miex tradizzjoni però neġan.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 Ma, għamorru issa għal votazzjoni fuq din il-proposta fil-26 ta' novembru, ġifiri għada. U nittama illi nkunu nistaw naslu għal kompromessi konsolidati. Issa niġu għal punt 5 illi wassanna biex niddiskutu fuq la bozz ta' rapport ta' Sur Martin Kastle, inizjattiva tal-Kummissjoni tan-Nisa, nitkellmu hawnhekk fuq migranti nisa mingħajr dokumenti fl-Unjoni Ewropea qegħdin fl-istadju tal-eżami eh, tal-emendi u ta' emendi ta' kompromess ħamsa. Ngħaddi l-kelma. U rapporter Kini pala. Rapporter mhux qiegħataw. Qu'est-ce que je fais sans rapporteur Bien. Tajja kwis, mela. Il-IPP huwa eh, assenti b'xi tlet membri biss li ma jistgħux jieħdu post il-kollegi u għalhekk se nħallan partit biex ikun jista' jorganizza ruħu se mmorru għal punt numru 6. Fejn se ngħaddi l-kelma? mill-ġdid l-Sinjura Jutta Steinruck biex neżaminaw l-emendi u l-emendi ta' kompromess fuq il-rappozz ta' opinjoni eh, ta' Limco fuq il-rapport inizjattiva tal-Kummissjoni fuq is-suq integrat tal-konsenna tal-pakketti għad kabbir tal-kummerċ elettroniku fl-Unjoni Ewropea. U unittamaw li frattant li PP kun sab soluzzjoni fuq il-numru 5. Nadi mela li l-kelma li s-Sinjura Steinruck fuq l-emendi. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Grazie Tasse, Signor President. Iva, 25 amenda u aħna għadna t-naħdmu fuqom. -um għanna sitt kompromessi li qed nippruvaw noħolquhom. Però meta nqisu il-tweġibiet li aħna rċevejna naħseb li aħna ser nkunu nistgħu insibu kompromess għadna t naħdmu fuq numru ta' dettalji. Mbagħad għandna wkoll xi verifiki fuq eh, il-perjodi ta' ħin ta' swewqan dan qed jiġi preservat ukoll u indipendenti mill-status tijaw, tini kompromess huwa dwar il-promozzjoni ta' kummerċ elettroniku u hemm suq li dejjem qed jikber, din hija xi ħaġa li l-rapport ix xedu rapporter sassew li huwa importanti, jien hawnhekk nista' naqbel. Però fl-istess waqt aħna rridu nżommu f'moħħna wkoll il-konsegwenzi ta' dan kollu ta' daw il-kondizjoni ta' xogħol u anke relazzjoni ta' xogħol u rridu naraw li dawn il-relazzjoni tiegħin jiġu mħarsa hemm ukoll aħna wkoll ħassejna li hemm kwistjoni ta' miżuri ta' taħriġ dawn ma' aspetti importanti dawn jixtu l-attenzjoni fuq applikazzjoni tekniċi bħal GPS anke fil-każ ta' volum aktar kbir ta' ta' eh, ta' fornizzjoni tal-provvista u anki l-użu tal-GPS jista' jwassal anki għal tnaqqis ta' xogħol, il-preservazzjoni wkoll tal-ftehim ta' salarji u l-ftehimiet li fis fuq livell tal-istati membri dawn għandhom konsegwenzi fuq il-medda twila ta' żmien, anki rigward relazzjonijiet marbuta ma' xogħol U għalek aħna unek ridu naraw li il-liġi tal-impieku, liġi tal-ċjali ma jġux miksura, il-kompromess li jmiss u rigward min ħaddem u li kolom livell indaqs ta' taħriġ u għarfin u għandhom ikonem u kol l-istess ħlasa, l-istess xol, jina nkun kontenta u kol jekk Jina xina niksbu ftejn fuq l-abbozz prezenti tal-kompromess u jina nixin ringrazzja l shadow Rapporters għal kooperazzjoni eccellenti tagħhom aħna kellna skeda mafusa ħafna konna mafusin biznin u għalhekk tajb li ħdimna tajb l-imkien grazzi. Grazzi. Mela, xa bħed t-smu mux għedin għawnek fuq dan il-punt. U għalek il-bidla tal-agenda mux għet eh, ta' meċi bidla kbira xaħna għanna xifit ta' domina unnek eh, Mela il-diskussjoni er hija maluqa, memx iktar kellima, u għalek s-nivotaw fuq dan il-test għada. Issa jtajduni l-sur Kastle u l-wissija mux jtajd li jek, imma tal pipi se nistennu ftit iktar ma jimpurtax u morru għal punt seba mela fejn dil l-kelma l-qadem koza biex jirrapprezenta l-emendi ta' kompromess għal dak il-ju il-reġi u rapport ta' inizjattiva u s-seba u tmin rapport ta' progress tal-Komissjoni Ewropea dwar il-politika ta' koesjon tal-Unjoni Ewropea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 imma permettili illi namel tiswija zaħira edin erba l-emendi mux tlieta ta' kompromess inti għandek raġun għax huma tlieta ta' emendi ta' kompromess umbat hemm ukoll miżjut magħhom emenda oħra. Għax aħna il-ġimgħa li għaddiet kellna laqa ma' rapport ma' shadow rapporters uh, f'spirtu mm, tajjeb ħafna u għalhekk stajna dan il-mod nitkellmu wkoll fuq erba emendi ta' kompromess illi ikopru l-20 emenda kompromess A mill-IPP, minn Alde, mill-ħodor u mill-SND li għandhom l-aspetti kollha importanti huma aspetti importanti għal rappresentanti tagħhom għad deputati. Kull grupp parlamentari jaqbel fuq il-kompromess B biex imbidlu xiftit it-test, insowu xiftit it-test, imma l-erba gruppi il-kbar parlamentari jaqblu mal-kompromess B Nista' ngħidilkom l-istess ħaġa wkoll fuq il-kompromess iċe u id huwa l-kompromess il-ġdid. Fil-fatt dan il-kompromess huwa hemm biex jieħu post l-emenda 14. Jina diġà qatt illi ma kienx hemm bżonn illi nsemmu ċerti pajjiżi għax qegħdin nitkellmu fuq problemi illi jeżistu fil-pajjiżi tan-nofsinhar u tat-tramuntana. U għalhekk it-test tagħna ta' kompromess e, jifasissa iktar il-problema meta mqabbel mal-emenda inizjali u naħseb illi permess ta' dawn l-erba kompromessi stajna ikonna test li kulħadd ikun jista' jaċċetta għax huwa importanti illi nenfasizzaw ix-xogħol ukoll Eh, mod iktar b'saħħtu f'dan l-abbozz ta' opinjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilek, is-Sinjura Papadopoulou. Thank you, Chair. Iva, grazzi ta' Signor President, aħna nilqaw dan il-rapport u anki suġġerimenti li saru mill-Shadow Rapporter Sur Kosa. Naħseb aħna rnexxinna ġimgħa li għaddiet f'Strasburgu li nilħu ftejn komuni fuq bosta mill kompromessi proposti bħal per eżempju l-importanza tal-Youth Guarantee u anki il-Fond Soċjali Ewropew għal dawk li ħallu skola kmini u biex inżnejnu li l-istudenti jibqaw il l-iskola. Aħna rridna nindirezzaw il-kwistjoni tal-ħoqin tax-xogħol u anki speċjalment f'żminijiet bħal dawn. U li attenzjoni speċjali għandha tingħata lill familji ġenitur wieħed jew inkella ġenituri u l-ħaddima li ħarsu il-persuni b'dizabilità jew anki l-anzjani. Bħala xedew rapporter għall-Alleanza Progressiva, għad-Demokrati Soċjali, aħna qed nixtu l-attenzjoni fuq miżuri speċifiċi għal ħolqien ta' aktar tkabbir eh, xogħol sostenibli għax aħna nemmnu l-miżuri ta' austerità Eh, edna narawhom prezenti f'ħafna pajjiżi u għalhekk aħna ridna nsemmu uħut minn dawn il-pajjiżi għaliex hemm differenza bej pajjiżi ċentrali Ewropew, eh, eh, pajjiżi fit-tramuntana u pajjiżi fin-nofsinhar tal-Ewropa. Ma minħabba l-fatt li l-pajjiżi l-delegazzjoni l-oħra ma rixaqux hekk aħna ma semmejniex dawn il-pajjiżi, però tkellimna dwar il-qabża li teżisti bejn in-nofsinhar u tramuntana tal-Ewropa Fil-emendi tagħna aħna provajna wkoll inħeġġu l-intrapriża eh, nazzjonali u kol anki f'dak li huma strumenti finanzjari biex jelbu l-eskużjoni soċjali, l-faqar u anki jħedġu aktar imprenditorialità. Meta nqisu nefqa tal il-Fond Soċjali Ewropew rridu nużaw dawn it-tip ta' fondi għall aktar parteċipazzjoni ta' persuni li huma vulnerabbli u żvantaġġati u anki naraw li jkollna soċjetà inklużiva li tkun aċċessibbli għal kulħadd. Aħna nkun kuntent aktar jekk inħarsu wkoll il-fatt ta' miżuri preżenti llum li jistgħu waslu għal konsegwenzi ħżiena fil-kwistjonijiet soċjali u anki fċertu pajizi bħal per eżempju fil-pajizi tan nofsenar. Aħna marna xinix nixbu dan il-għan, pero nittamaw li f-rapporti jħor aħna inkunu nistaw nqajmu dan il-punt mot aktar b'saħħtu. Grazzi. Hemm xi li forsi jixtieq jitkellem? Le, mhux il-każ, tajjeb jepwis. Is-sur Kosa tixtieq titkellem? Anzi, il Elizabeth. Ja, ganz kurz. Ähm, iva fil-qosor. Għonek aħna għanna lingwaċ pjuttost diffiċli f'dawn il-kompromessi, però fi sostanza tagħhom sa kompromess ċe fejn xorta waħda mhux eżattament ċarx qed jgħid dan il-klim jekk qed nappoġġaw dan kollu jew li għaliex punt seba' tagħna diġà ġi kopert, aħna nappoġġaw però l bqija tal-kompromessi ġifri f'kompromess ċe, hawnhekk aħna rridu nivverifikaw anki niddiskutu fi dan il-grupp jekk aħna nistgħux naċċettaw, però nappoġġaw il bqija tal-kompromessi, grazzi. Ok, iskja duddu mun. Tajab wis, hemm xi ħadd ieħor li xi jitkellem li mhux il-każ u ngħaddi l-kelma lir-rapporter għal-replika tiegħu.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 Bżon niftakru illi hawnhekk qegħdin nitkellmu kif nista' ngħidilkom qed il-kellim hawnhekk pjuttost għandna test li mhuwiex leġislattiv. U għalhekk għandna proċedura li bdiet mill-Kummissjoni Reġi u lantana huwa illi nifokaw fuq loqsma fejn il-Kummissjoni u mbagħad iktar tard il-Parlament Ewropew ikun jistgħu jintervjenu. U l dawn huma l-oqsma fejn hemm bżonn dedikaw l-attenzjoni kollha tagħhom biex ineħħu diffikultajiet. U għalhekk rapport mhux leġislattiv li rarament jasal għal test u għal-stant jippermetti biss li għatti l-attenzjoni ta' kulħadd fuq ċerti problemi u nittama tassow il komissjoni kummissjoni tagħna se tagħti l-opinjoni tagħha illi l-autorità kompetenti tkun tista' taċċetta. Grazzi. Perfett, mela temmejna dan il-punt tal-aġenda tagħna u se nivvotaw l-opinjoni tas sur Koza Ada fis-sessjoni ta' votazzjoni. Is-sur Kastle uh, wasal mela issa fis-sala. Avec euh, 40 minutes de retard, je prends le point. Mela mur lura għal punt 5, ħabba dan id-domin, u naddilu il-kelma biex jitkellem fuq il-ħames eh, emendi u emendi ta' kompromess fuq il-rapport ta' inizjattiva tal-Komissjoni fuq l-immigranti nisa minar dokumenti fl-Unjoni Ewropea. Sur rapport ta' nadilek il-kelma. Dank, Frau Vorsitzende. Grazie. President. L-għol qed nixtieq nirringrazzja li shadow rapporteurs kollha. Aħna ħdimna tajb ħafna fl-imkien u f'dan il-qasam ta' nisa migranti bla dokumenti aħna eh, irnexxinna nikdbu rapport utli ħafna għanna ħafna Aqda fuq il-kompromessi f'ħafna zoni fej kien hemm diffikultajiet kbar da ngħidu apertament għax jiena nħoss li huwa importanti f'dan ir-rapport meta nitrattaw dawn in-nisa migranti mingħajr dokumenti illi għanna anki problemi f'dawn l-osma li rigwardaw tfal u nisa tqal. U hemm anki punti li ma naqbex magħhom jien u u kontestati bl-emendi kollha, ma tanan as rapport ikunista jieġi eh, jiġi eh, eh, approvat anki jekk jien għandi opinjoni differenti. Jina nixtieq li konna rizultati tajjeb, anki jek għandi opinjoni differenti, dan mandux jimmina il-progress ta' rapport. Nistaw anki naċċettaw il-kompromessi bejn il-gruppi kollha unittama u koll illi l-opinjoni tagħna se jkollu eh, effett fuq ir-rapport importanti prinċipali tal-Komitat tan-Nisa. Grazie. Nirringrazzja l-Sur Kastler għax-xogħol eċċellenti li għamel. Jiena anki sorpriża illi ma jistax jappoġġa wieħed mill-kompromessi importanti. U importanti ħana nitkellmu fuq il-protezzjoni ta' tfal li għadhom ma twildux. U dan qed nagħmluh anki biex nipproteġġu n-nisa tqal. U dan il-kompromess huwa teddida Eh, eh, hija fl-istess ħin hija linja eh, li ma nistgħux ma naċċettaw. Wara kollox qed nipproteġu dawn it-tfal mhux mwielda. Hija kwistjoni importanti ħafna, hemm bżonn nifukaw fuq għadina, meta nikkonsidraw il-gruppi differenti fl-Europa, kien nikkonsidraw dawk li għedin f'pozizjoni liktar diffiċli, u ma propju dawn in-nisa minar dokumenti, u għal din ir-raġuni, Irridu assolutament namluha possibbli li huma jkollhom aċċess għas-saħħa, għal kura tas-saħħa ehm, b'opportunità ndaqs li jisibu anki xogħol biex ikunu jistgħu jiżviluppaw anki eżistenza indipendenti. M'għandhomx jiġu trattati kif kif qed jiġu trattati ħażin illum eh, eh, b'mod ħażin fl-Ewropa. Dana kien l-idea kollha eh, tal-proposta tagħna. U ma tem punt ieħor li nishte eh, eh, fuq traduzzjoni tal-terminu eh, immigranti illegali. Nishte l-uffiċi ta' traduzzjoni jihdu nota unek u jsibu traduzzjoni tajma. Em kelma finlandiza biex tajt persuni bla dokumenti u dika emżon aħna nitraduċuha mod tajjeb. Grazie. Tajjeb wisq. Mela, Em xi ħadd ieħor forsi jixtieq jitkellem? Mhux il-każ. Is-sur Kessler tixtieq tirrispondi għal-kellima? Le. Naħseb tistgħu tagħmlu hekk mod bilaterali u għalhekk temmejna fuq dan il-punt tal-aġenda tagħna u nevvotaw għada fis-sessjoni tal-votazzjoni għal għada. Issa immorru għal punt 8 se il-kontribuzzjoni tagħna mill-Kummissjoni ta' Affarijiet Legali fuq l-eżerċizzju il-traduzzjoni ta' id-idoneità u l-prestazzjoni ta' regolamentazzjoni il-refet, il-riżultati u l-passi li mis. Mela, hija inizjattiva tal-Kummissjoni U kif tafu fil-konferenza tal-Presidenti tal-Kummissjoni ġi maqbul illi kull kummissjoni parlamentari li hija konċernata mill-lista tal-proposti inklusa fil-kamp ta' applikazzjoni tal-komunikazzjoni tal-Refit minnaħa tal kommissjoni ta' 12 ta' Ottubru tal-2013 li kollha kontribuzzjoni l-rapport ta' abbozz ta' riżoluzzjoni tal-Kummissjoni tal-Affarijiet Legali. U għalhekk dan il-kuntest aħna wkoll eh, għamilna e, dan l-eżami ta' emendi illi wassal għal 17 l-emenda erba mill-grupp referenza ma eh, referenza speċifika għal kummissjoni wieħed mill-ħodor illi jirrispondi għall-istess kondizjoni ta' prezentazzjoni ġifiri minnajr ma jikonsidra il-parir tal-Komissjoni affarijiet legali u 14 l-emenda mill-popolari illi huma ibbażati l-iktar fuq il-konsiderazzjoni ta' dan l-abbozz tal-Komissjoni. Minna ħatjar meta nara il-rapport tal komissjoni tal-Affarijiet Legali li ġi nfassal mir rapporter is-sur Sajad Karim. Naħseb illi huwa importanti ħafna l-Kummissjoni tagħna twassal leħena għax kif tafu l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni hija b'saħħitha ħafna, hija stretta ħafna l-oqsma li jaqgħu taħt il-kappa tagħha per eżempju fuq nuqqas ta' konsiderazzjoni tal ftehmiet fost l-imsieħba soċjali kif rajna l-ġimgħa li għaddiet mod partikolari, imma wkoll fil-qasam tal-dbatija muskoskeletari li aħna ilna nkonsidrawhom. Walla hemm bżonn tassew illi naslu għal ftim ta' bejnietna biex nwaslu messaġġ b'saħħtu lill kummissjoni tal-Affarijiet Legali. Da nixtieq inżid ngħid illi minn din il-perspettiva hemm ċerti emendi li ġew mresqa mill-grupp sek illi forsi joħolqu xift il-problema. L-ewwel waħda l-emenda 14 li għandha bħala għan il-konsiderazzjoni fl-aħħar mill-aħħar direttiva tara u li hija direttiva komplessa, inflessibbli u diffiċli wieħed jimplementa bħala SMI minħabba x-xogħol li kien hemm fil-passat forsi l-Kummissjoni siba diffiċli il insegwu din ir-rotta. u mbagħad ukoll is-Sinjura McIntyre fil-emenda 19 issaqsi l-imsieħba soċjali stess ikunu sottomessi għall eżerċizzju ta' studju ta' impatt u ma nafx hekk dan hux permezz dan it-test li nkun nistgħu nitolbu xi ħaġa bħal din. Għax hemmhekk qed nagħtu dimensjoni komplessa u ġdida ma nafx jekk nkunux nistgħu eh, naslu sem. Mela se niftaħ id-dibattitu dan il-kuntest is-Sinjura Regner u mbagħad hemm xi ħadd ieħor forsi jixtieq jitkellem le. U hemm xi ġewġ kelliem oħra u nieħdu daw it-tlet interventi mela. Signora Regner. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Grazie, President. Dawn huma aspetti importanti ħafna. U nixtieq insemmi l-emendi tal-ICR. Hawnhekk hawn kunċet li e, eh, niddubitaw fuq u dan huwa il kunċet u nixtieq forsi nagħti il-background kunċet e eh, eh, eh, preparat b'suċċess kbir minn Jacques Delors, sistema li fih il-partijiet soċjali iridu jiġu imsaħħa bid-dialogu settorjali biftejim trasversali, orizzontali. U mux biz bil-rapport ta' Karim Karimi manki refit hawnhekk eh, mhux qed nippruvaw imbidlu din is-sistema, ma qed nippruvaw eh, inneħulu ħafna mill-forza tiegħu. Dan huwa element ċar qed ndiskutu fuq din is-sistema. Pratikament qed titkellmu fuq il-ftehim tal-kuntratt tal-parrukkiera. U dan huwa problema li nistgħu nisolvuh fuq livell ta' settur. Però Umbat dan se jiġi meħud f'konsiderazzjoni e, bħala eżempju fuq problemi oħrajn. E, e, il-kunċett ta' dialogu soċjali fuq livell transsettoriali et jieġi imminata unek jridu nkunu ċari fil-kontrarjetà tagħna għal din il-proposti għal din proposta. Sa nitkellem fuq l-emendi li għamiltijena, fuq dak li għandu xieqsam ma' sikurezza u s-saħħa. Dawn ma nistawx nimminawhom kif ukoll anki il-protezzjoni tal-konsumaturi. Għax hawnhekk qed nitkellmu fuq il-fatt illi l-SMEs għandhom ikollhom pisijiet m'għandhomx ikollhom dak il-pisijiet kbar u laqas eh, m'għandhom ikunu daw eh, eh, m'għandhom jitnaqsu il-protezzjoni il protezzjoni tal konsumaturi u tas-saħħa u dan rridu nisħu fuq dan għaliex il-partijiet soċjali bil-ftehim tagħhom stess jgħatu kontribuzzjoni kbira għal eh, leġislazzjoni fl-Europa. Għastant eh, il-proċedura kollha li tiġi proposta hawnhekk minnaħa tal-ICR, il fat li għandna evalwazzjoni tal-impatt separata u indipendenti, din l-idea ma nistax naċċettawha. Għaliex għalix edha eh, eh, ti kontamina su eh, fl-Europa fi situazzjoni ekonomika u finanzjarja. Ridu nsaħħom il-partijiet soċjali kif jiġi espress fl-emendi tiegħi u mhux indajfuhom. U dan huwa importanti ħafna u dan għandu jiġi konsiderat anki mill punto di vista tal-pressjoni illi qegħdin fiha dawn il-partijiet soċjali fi kriżi ekonomika u finanzjarja illi feha il-partijiet soċjali qed eh, jiġu mdajfa u mhux imsaħħa. Nħoss illi eh, dana għall-SMEs dan għandu jkun possibbli biss jekk ikun hemm eh, jekk dan ikun ġustifikat min-naħa tal-livell soċjali. Għandu nibatu messaġġ ċar il-partijiet soċjali għandhom għandhom jiġu ehm, imwetqa eh, immedjatament. Minajr ma niprovaw nsibu toro alternativi biex nevitaw soluzzjoni li spess jiġri. Grazie. Elisabeth Schroeter. Mm-hmm. Grazzi ħafna, President. Jiena raj dan ir-rapport u hemm bżonn li ngħid li aħna naqblu ma' dak illi jidher f'dan ir-rapport u għalhekk laqas biss ressaqna l-emendi. U għalhekk rajna wkoll l-emendi u hemm xi ħut illi nistgħu nappoġġaw oħrajn illi ma nistgħux nappoġġaw fuq id-direttiva fuq ix-xogħol u l-istatut kollettiv, il-collective bargaining, naħseb dan għamil parti mill-opinjoni aħna ma nistawx naqblu ma din l-opinjoni. Għalbqija naqblu ma ċerti proposti u ma oħrajn maħniex eh, naqblu imma grosso modo nistaw naċċettaw it-test naħsbu illi qabad triq it-tajba u jekk u possibbli hemm bżonn illi ta' forsi naqsu dawn il-piżijiet amministrattivi biex hekk inkunu nistgħu nimplementaw dawk in-normi li huwa importanti għalhekk fil-qosor ħafna dawn kienu l-kommenti tiegħi fuq il-proposti tal-ICR din id-derba ma nistawx nappoġġawhom x'imdaqqiet nappoġġawhom din id-derba mhux il-każ, grazzi. Grazzi ħafna Elizabeth Schroeder. Ja, mich hätte auch noch interessiert. Ähm Nishtiq inkun naf li muma l-emendi li jiġu appoġġati mir rapporter. Umbaħt u koll fuq il-meritu, nishtiq najt li dan il-programm qed joħloq li problemi, speċjalment fuq dak li għandu xansum protezzjoni ta' xogħol. Aħna nibbażaw kollox fuq il-fatt li hemm livelli differenti ta' protezzjoni fuq ix-xogħol. ċoe l smis memx mm, għalfej jamlu protezzjoni eh, tal-ħaddima waqt li l kumpani kbar iva. Però fil-fatt mhuwiex hekk il-protezzjoni tal-ħaddiema mm, miex differenti kollox jiġi regolamentat fuq livell Ewropew biex ma jkunx hemm differenzi fuq livell Ewropew. Għal daqstant huwa importanti illi aħna nisħu fuq il-fatt illi aħna ma nemnux illi l-Unjoni Ewropea et, et tammel regolamentazzjoni zejda. Anzi, hemm bżonn ta' standard Ewropej kif hemm miktub fit-trattat jista' jkun hemm differenza bejn ħaddiema ta' intrapriża żgħira u intrapriża kbira. Għaliex dana huwa impost bit-trattat u anki mid-drittijiet fundamentali Għal daqstan tal-lina din hija emenda importanti ħafna u jiena nittama illi il-rapporter tkun tista' taċċetta. Sì, per me... Alessandro Cercas. Es mejor que cura. Iva, Mela, aħjar li wieħed prevenzjoni aħjar mill-li nipprovaw nikuraw. U hawnhekk għandna rapport li għal grupp soċjalista huwa partikolari eh, f'mument bħal eh, dan meta għaddejjin minn kriżi ekonomika, soċjali gravi ħafna, perikoluża ħafna. U għalhekk hija kriżi kbira anki politika fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk jekk inkomplu hekk f'hawnhekk u eh, postijiet oħra b'aġenda fej qed n niżguraw iva ċittadini biex hekk nkunu nistgħu nħarsu drittijiet fundamentali taċ-ċittadini, eh, żgur se morru lura bħal branċ minn dawk li huma l-standards illi provajna nilħu jom. Dejjem ma' bażi ta' tkabbiru għal daqstant Jina mhux qed nitkellem għal membri kolla għax naf illi xi ħut minnhom mhumiex ħbieb tal-Ewropa imma hemm membri oħra tal-Kummissjoni tal-gruppi u tal-partiti eh, differenti illi huma wkoll ruħa ma l-rekostruzzjoni eh, Ewropea fuq valuri b'saħħithom li huma umanistiċi u għalek għawnek ma nidux naqaw fin-nassa għawnek meta nitkellmu fuq dawk li huma posli ta' dawn ir-regolamenti kollha. U għalek dawn huwa il-mezz kif inkunu nistaw nikdbu kapitlu ieħor fit ta' tal-Ewropa għax nixtieq infakkar lil rapporter illi mhux biżejt li wieħed ikollu ċek battala hemm bżonn illi wieħed jikteb storja eh, tagħti għanna il-Karta ta' Drittijiet Fondamentali tal-Bnidem għanna l-Konsil tal-Europa li għandu konvenzjonijiet li ma marbuta l-Unjoni Ewropea u għalek ma nistawx ek eh, ħafif ħafif eh, namlu tabla raza u neħu l-affarijiet kollha imħabba ngħidu mħabba il amministrativ u neħu drittijiet tal-ħaddiema. Walek aħna se naħdmu b'onesta biex il-leġislazzjoni tkun iktar flessibbli biex nilleminaw daw il-xkil kollu li qegħdin eh, xeklu l-impriżi tagħna. Imma aħna nixtiequ il-gvern tagħna ikonna nagħmlu pass ieħor pass ieħor biex hekk l-Ewropa tkun tista' titratta din il-kwistjoni fondamentali tas-sigurtà tal-ħaddiema, speċjalment meta jkunu morda jew jifqu mix-xogħol u man u hemm bżonn illi jkollna dan il-abbozz ma nistgħux jekk nkomplu din l-ideoloġija u dawn ngħidu lil gruppi parlamentari li jieħdu bis-serjetà ħafna għax l-sfidi tagħna aħna wkoll ovvjament rridu nilqawhom fil-pajjiżi kollha tagħna. U għalhekk hawnhekk għandna dawk li huma xettiċi mill-Unjoni Ewropea għandna l-estremisti tal pereżempju xuq tal-min aħna qed studjaw leġiżlazzjoni dialogu soċjali huma żewġ pilastri tal-Ewropa soċjali li huma importanti ħafna ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Mela, issa se ngħaddu għal votazzjoni għada ma naħsibx li hemm ħafna kummenti x'wieħed iżid il-kummenti ta' kulħadd. Forsi jina stess kelli ngħidlek imma fl-emendi li għandna quddiemna, meta nitkellmu l-kamp ta' applikazzjoni miftuħa mill-komunikazzjoni ta' 2 ta' Ottubru tal-Kummissjoni, per eżempju l-kwistjoni ta' direttiva fuq il-dbatija jew jew dbatijiet muskolari skeletari maħna qed ngħidu xejn hawnhekk dispeċini ħasra din imma forsi jiena suppost kelli nagħmel hekk. Mela nivvotaw fuq dawn l-emendi għada kif kont qed u nittama illi nkunu nistgħu maslu messaġġ tajjeb l kummissjoni ta' affarijiet legali mela temmena dan il-punt issa punt disa' Naddi l-kelma lil Sergio Gutierrez Prieto. biex ikun jista' jippreżentanna it-30 emenda li ġew imresqa fuq il-labbozz ta' inizjattiva tiegħu fuq il-lekon fuq il-finanzjament fit-tul tal-ekonomija Ewropea. Sur rapportant il-kelma. Sí, Grazie ħafna, Signora President, l-ewwel net. Nixtieq ngħid kemm nirringrazzja u napprezza x-xogħol tal-kollegi eh, tiegħi mħabba emendi illi saħħu jisowu xi ftit aspetti meta mqabbla mal-verżjoni oriġinali u biex nwaslu għal kompromess jkun jista' jfaċilita x-xogħol tal kummissjoni imma nixtieq ukoll ovvjament nisħaq fuq ċerti idejat illi huma importanti jew rilevanti fil-fema tiegħi man manu dan il-proċess evolva ruħu. Mela l-ewwel net nixtieq nikkonsidra illi għal fatt illi ikonna ambjent favur għal kompromess fit-tul kif konnet najt kol fil-rapport u permezz tal-emendi, nikonsidraw il-nkunu nistaw eh, nsaħħu stabilità tal-swiq finanzjari fit-tul u ek nkunu qed ntejbu wkoll il-nefqa tal-imprizi u nafaċilitaw ukoll il-ħolqien tal-impjiegi tal-postijiet tax-xogħol, imma wkoll nixtiequ nisqu illi qed nifokaw l-iktar fuq dan ir-rapport għall finanzjament fit-tul ma jfissirx li aħna nkunu kontra radikalment tal finanzjament fuq medda qasira ta' żmien, anzi bil-kontra naħsbu illi għal dan it-tip ta' finanzjament huwa importanti illi nsowu il-kollaffariet kollha ħażina li għamilna f'dawn l-aħħar deċenji, mhux biss sal finanzjament fuq medda qasira ta' żmien, illi favoraw koll l-ekonomija spekulattiva meta wieħed qabbilha mbagħad l-ekonomija reali u għalek naħsbu illi d-tip ta' investiment eh, kif eh, jaslu ktar stabilta u għalek naħsbu illi bekk nistaw najdu illi nistaw naħdmu f'dan din rotta u jidrinna u koll tkun ħaġa rilevanti u koll emenda 12 ta' Signora Castells li tkellmet fuq l-sfidi li kellna fuq meda medja ta' żmien fl-Unjoni Ewropea fuq dik li l-industrializzazzjoni u transizzjoni enerġetika kif ukoll fuq id-diġitali u dan l-investiment hawnhekk huwa se jkun priorità tal-Unjoni Ewropea illi titlob mekanizmu ġdid ta' finanzjament illi jikonsidra wkoll ir-regolamentazzjoni u l-faċilitazzjoni li wieħed jista' jagħti wkoll biex ek ikonna dan it-tip ta' investiment u jdaħħal ukoll eh, paragrafu illi jidra lina wieħed fondamentali wieħed basiko dak li huma kompetenzi għal politika tal-Unjoni Ewropea illi mitriċi xekkel l-investiment għanti prona dan it-tip ta' investiment. Nikonsidraw ukoll fondamentali l-emendi kollha illi itejbu testana brabta mal-finanzjament illi dbati l-SMEs l-Unjoni Ewropea mhux biss għal dik li għad diverġenza kif qed jgħid ir-rapport li teżisti wkoll fil-kreditu li moti lilhom mod tradizzjonali, u mhux dawk l-alba punti wkoll fl sati membri imma wkoll għax eh, attualment qegħdin naraw il-aċċess huwa kważi magħluq għal sistema ta' finanzjamenti alternattivi il kważi il-80 u ġew design fil-mija li jużaw pal investiment u l-SMEs u dawn din waħda mill-affarijiet iktar importanti meta nitkellmu finanzjament eh, fit-tu tal-ekonomija Ewropea. U aħna u kol f'dam dawk il mendi illi jaħsbu għal soluzzjonijiet f'dan ir-rispett. U għalhekk huwa fondamentali għal issa meta nitkellmu fuq l-indipendenza li għandhom l-SMEs fuq settur bankarju għandna fuq 70% tal-finanzjament illi jiksbu jiddependu mis-sistema tradizzjonali ta' self nasbi dan huwa perċentwali eċċessiva illi hemm bżonn nagħmlu tajjeb għalih, u nasbu li huwa importanti wkoll illi dan il-mekanizmu ta' finanzjament jiservi u kol mux biss biex jikunem obligi ġodda ta' refinanzjament ta' dawk li huma dawk li huma deġa jeżistu Hemm xi emenda wkoll li hija rilevanti wkoll li tagħti iktar koordinazzjoni jew omologazzjoni fuq il-politika tal-Unjoni Ewropea fuq livelli minimi tal-Stati membri rispettivament u tkun ħaġa tajba li l kummissjoni tistudja li huma l-marġni li nistgħu nikkonsidraw eh, fuq il-livell ta' kull stat membri għalhekk jiena naħseb illi f'dan il-kuntest hemm bażi tajba biex ikollna rapport tajjeb u nasbu daw l-emendi kollha li għadni kemm identifikajt jew enfasizzajt jistgħu u wkoll eh, rapport oriġinali u naħseb li nkunu nistaw naqblu eh, naslu għal kompromess matul id-debattitu fil-ġant li ġejjin u il votazzjoni Grazzi ħafna, Signora President. Merci beaucoup. Grazzi ħafna. Eh, onorevoli Sajja illi naħseb jgħataw minn flok il-xandaw rapporter tal-PPE, eh, Renault. Grazzi, President. Jena nishtiq xinija l-opinjoni tijaw fuq dan il dossier eh, Jien se nideskrivi xinija l-opinjoni tal-shadow rapporter fuq dan il-rapport. Dina l-opinjoni jgħu għandam mill-iktar importanti tal-komitat tagħna f'dan l-aħħar periodu biex mm, inkunu nistgħu aħna naffrontaw is-suġġett e, e e tal-rkupru u pass importanti il-qoddim biex inkunu nistgħu naslu għal strateġija biex nwaslu għal rkupru ekonomiku u tnedija mill-ġdid. Mit 30 emendi il-shadow rapporter osserva li ħafna minnhom huma jirrigwardaw ma' rabta tal-finanzjamenti għal izvilup tal-SMEs u għat-sistema tal-banek. Ir-rwol tal-EIB u l-banek tal izvilup u anki e, illi jirrigwardaw anki il-politika fiskali nazjonali. U u ma jaqbilx ma dawn il pozizjoniet kollha biex niproteġu l-ħaddiema irridu u ambjent biex huma jkunu jistgħu jsibu pik. U nistgħu naċċettaw illi bosta mill-emendi prezentati huma fuq l-istess oġġett U dana e, e, ifisser illi il-konsens uh, mhuwiex il-bot bejn il-gruppi politiċi u hekk jispera il-shadow rapporter. Grazzi. Grazzi President. Naħseb li dan la bozz ta' opinjoni minn ta' rapporter kienet ġenerali tinkludi ħafna affarijiet naqbel mal-kontenut taħħa jena infatti ressaq xiftit emendi mux ħafna L-għennet nishtiqni nifoka fuq il-vantaġġ tal-finanzjamenti eh, ta' żmien it-tmil u mhux fuq l-iżvantaġġi tal-finanzjamenti fi żmien il-qasir. Jiena dat kellim fuq fil-premessa A. Hemm u koll ħafna modi kif din il-prospettiva tista' tiġi inkluda minnaħa minnaħa tal-investituri. Ah, u fuq dan jiena għamilt emenda. Fil-ewwel paragrafu ma nħossx li aħjar li nifukaw fuq l-għanijiet u l-benefiċċji tal-finanzjamenti fi żmien twil u kifat naħseb illi u importanti li nsemmu rwol tal-forum innovativi tal-finanzjamenti biex nizguraw illi ikunem e xogħol u ċittadini jibbenefikaw. U fil-paragrafu 4 għamil temenda biex inneħu il-referenza għal proprjetà nifem u naqbel illi il settur tal-proprjetà jista' jkun suġġett ta' bubble oħra non produttiva. Hemm post għal ħolqien ta' impigi f'ċerti partijiet tal-Ewropa f'ċerti partijiet tal-Unjoni Ewropea Għal daqstant ma nishtiqx najt illi ma nistawx aħna eh, naslu għal xi ftit kabbir fuq dan. Jiena ma naħsibx għal daqstant li għandu jiġi esklus minn proġetti finanzjari futuri fl-aħħar net nixtieq insaħħaħ il-paragrafu erba' billi nitlob li dawn l-aċċess għal dawn il-fondi għandhom ikunu referiti għall smis u naħseb illi huwa faċli rinsibu ftehim fuq dan il-punt. Grazzi, hemm xi talbit oħra ta' kell ta, ta klim. Nirringrazzjaw li Shadow Rapporteurs fuq dan l-iskambju. Hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem? Le. Forsi r-rapporter jixtieq jerġa' xi ħaġa. Grazzi President. Jiena xtaqt nirringrazzja il-kull min tkellem, nixtieq ngħid ukoll li pratikament aħna naqblu kif intqal kif il- dawn eh, l-aħħar intervenzjonijiet. U għaveru li huwa importanti kif għal l-ewwel kellim illi insibu finanzjamenti barra mis-settur bankarju. Għaliex kif għat il-maġoranza tal-self jiddependu mis-sistemi tradizjonali, mill-kanali tradizjonali. U għamżon noħolqu mekkanizmi ġodda illi forsi ma jizux ma jiġux użati fl-Unjoni Ewropea, per eżempju meta eh, inħarsu lejn posti toħra fid-dinja, reġuni oħrajn. Umbat, anki din il-kwistjoni fuq il-komment eh, għal propieta u komment li rigwarda Spanja, ma mux Spanja bis, mux fi Spanja bis kienem dan l-eċess kien anki f'reġuni oħrajn ekonomiċi ta' dinja. U bat irridu nikonsidraw kol il-djar soċjali għal daqstant għawnek emżon nirfinaw ftit ħafna mill-emendi kostruttivi li ġew prezentati, emżon niftemu fuq bosta minn dawn l-emendi u kif diġa għat b'mod ġenerali l-emendi edin tejbu test ħafna. Grazie. Grazie ħafna. Il l-emendi neżaminaw fil-5 ta' Deċembru, bat nibutaw fil-9 ta' Deċembru. E, u l-Komitat Ekon e, fl-20 ta' Jannar. Naddu issa l-punt 10. U naddu għal sur Martin Kastler. Illi se jiprezentanna 27 emenda għal abbozta parir fuq Solvit illi se jiprezenta l kumitat Imko. Il-mikrofonu fidek. Grazzi. Fil-qosor se nitkellem. Nirringrazzjakom tal-27 emenda illi prezentajtu illi ma maħal u lebda problema. Em tlet gruppi il-ħaddima mobli, il-problemi u s-suq intern. Umbat il-persuni disabli kif jistaw ikollhom aċċess għal solvit mbagħad il-kwistjoni tal-pensjonijiet. u tal-protezzjoni soċjali fuq fl-impiegi, fuq xogħol. Kif nistaw nikkontribwixxu għal medjazzjoni tal-tilwim b'solvit. Solvit huwa strumenti li ma tantx nafuh u ma tantx qed jiġi użat. U għal din raġuna ħafna kollegi għalu u, u naqbel magħhom illi hemm bżonn ta' iktar komunikazzjoni per eżempju fis-sena Ewropea ta' ċittadini. Hemm e, e, bżonn nipromovuh dal-istrument e, ta' pożizzjonijiet kontroversjali. U fuq dak li għandu xaqsam ma' 27 emenda mm, illi jidħlu fi tlet kompromessi E, bl-speranza li nsibu soluzzjonijiet li kun jistgħu jiġu accettati minn kulħadd. U kifat f'din l-opinjoni aħna nixtiequ nagħmlu xejn ta' pubbliċità għal solvit. E, e, e, li huwa strumenti li għandu jiġi użat speċjalment minnaħa ta' settur iktar ta' diffikultà fuq il-posting tal-ħaddima U ħafna mis-social dumping jistaw jiġu eh, solvuti bil-istrument bil solvit. Eh, Onitama illi il-kompromess jista jiġi approvat biex inkunu nistaw natu li ċittadini il-possibilità li jisolvu il-tilwim tagħhom b'din il-network minn ma jgħodu jmorru eh, qoddim uh, orti u billi nifrankaw ħafna spejjeż. E, grazzi, hemm xi mistoqsijiet? is eh, signora Baldacchino. Eh, grazzi Sur President. Eh, Fil-fatt eh, nista' nejt li kif qal ir-rapporter jista' jkun hemm appoġġ għal bosta mill-emendi illi propju ġew ppreżentati. E, e, numru ta' emendi illi jwaslu biex Eh, tizdiet kif qal rapporter il vizibilita tal-networks ta' Solvit eh, kemm online through interlinkage ma' eh, other EU e portals fosthom per eżempju advisory networks, administration committees for social security systems u daw it-tip ta', ta, ta portals kif ukoll fuq livell ta' ċittadini on the ground biex ngħidlu hekk biex ikun aktar viċin iċ-ċittadin għax fl-aħħar mill-aħħar iċ-ċittadini jistgħu jibbenefikaw aktar minn sistema bħalma hija s-solvit. U allura nistgħu ngħidu li għal dan żgur li eh, għandu jkun hemm appoġġ appoġġ sieħ. Ukoll għal kontribuzzjonijiet eh, biex ikun aktar viżibbli dan is-servizz u allura jkun jiffunzjona ħafna aħjar u dan huwa importanti ħafna. Interessanti eh, l-suġġeriment f'din il-draft opinion huwa li jagħti lill istati membri l-opportunità li jiżviluppaw eh, ċentri ta' solvit fuq livell reġjonali u nemmen ukoll li dan jista' jwassal biex dan eh, is-servizz ikun aktar viċin iċ-ċittadini. U allura dan eh, nemmen li għandu jkun hemm appoġġ għalih imma eh, xejn ta' emenda żgħira biex iwassal li nizguraw illi il-problemi attwali illi mbagħad jiġu solvuti mill-servizz eh, ta' Solvit għandhom jibqaw amministrati fuq livell nazzjonali mill-awtoritajiet ċentrali eh, kif huma bħalissa. Iktar minn hekk eh, nemmen ukoll li għandu jkollna kompromess dwar dak li semma ir-rapporter ukoll fuq il-cross border labor law u allura Eh, l xu li eh, partikolarment eh, aħna din nistaqsu għal attenzjoni partikolari għall aċċessibilità wkoll f'din il-kwistjoni tal-cross border u aktar minn hekk għaliex huwa importanti wkoll għaliex aħna nemmnu li m'għandux ikun hemm diskriminazzjoni illi ċ-ċentri ta' Solvit u l-websites għandhom ikunu wkoll aċċessibbli għal persuni b'diżabilità. U allura fl-aħħar mill-aħħar ftit hemm affarijiet li bqgħu pendenti, imma b'mod ġenerali nemmen li nistgħu naslu wkoll għal ftehim eh, dwar solvit u kif dan jista fuq kollox eh, jiġi impruvjat, jiġi mtejjeb eh, għal aħjar servizz tal-ċittadini kollha Ewropej. Grazzi. Merci Phil Bignon. <clears throat> Yes, uh, uh, thank you. I'm, I'm speaking. Grazie tassew, jina unek għet nitkellem fissem Marian Harkin li tiskuza ruħi li ma t tkun fostna l-lum. Marian t tringrazzja l rapportera għax xogħol tajjeb tiegħu fuq il-din l-opinjoni hija taqbel bil-amendi li tresqu mill-kollegi tilqal eh, l-amendi ta' Sinjura Baldacchino, speċjalment rigward l-accessibilità, viżabilità u l-finanzjament ta' ċentri ta' solviti tista' tappoġġa wkoll l-amendi ta' Sinjura Papadolopoulos rigward approċċ Ewropew għas-solvit, speċjalment biex ikollna aktar informazzjoni fuq ir-regoli u proċeduri nazzjonali u anki il-, il, il il-kwistjoni dwar kif wieħed isolvi l-disgwit. Aħna Sinjor Harkin tappoġġa wkoll viżibilità tal-solvit fost il-ċittadini u Marian tista tappoġġa wkoll l-amendi għal rigward il-rabti ta' ċertu links u anki l-amendi ta' Surbulan rigward il-għajmin ta' kuxjenza eh, u kampanja bħal din fl-2014 taqbel ukoll mal-pożizzjoni ta' rapporter u ħerqan li taħdem ma' rapporter u xedu rapporters fuq dawn l-aspetti. Grazzi. Grazie ħafna. Sur Kessler, replika tijak. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Grazie. Jena nishtin nirringrazzjak għal pass li jinti użajt biex tat il-prezentazzjoni ta' Signora Harkin. Zewċ pass rigward l-accessibilità u viżibilità. Iva, mux mhux kulħadd jaf xinu solvit bħala servizz ta' rezoluzzjoni jina tkellimt mal-kostituenti tijaj u eh, jina stajt najdilom Iva għom daqqom taqqat għahda għatajn dan il-solvit, pero irrit kunem accessibilita u jkunem vizibilita rigward il-solvit, tajjeb li dan l-aspet jahroċ sew fil-rapport u għanna u koll kwistjoni ta' l-aspet ta' deċentralizzazzjoni ta' solvit aħna jista' jkollna il-Solvit Regio li tkun netwerk reġjonali infasla biex tuża in-network ta' solvit fuq il-ver reġjonali u bekk tilħaq iċ-ċittadini aktar u bekk iċ-ċittadini kun jistgħu jżaw b'mod aktar faċli. Grazzi għal punti tiegħek nixtieq uh, eh, nappoġġa in-network ta' solvit fuq il-ver reġjonali. Grazzi ħafna mela se neżaminaw l-emendi ta' kompromess l-17 ta' Diċembru u mbagħad ikun hemm il-votazzjoni temmejna dan il-punt fuq l-aġenda tagħna. U issa se morru għal punt 12. Fejn se ngħaddi l-kelma lil Phil Benjon illi se jressaq il-22 emenda ta' kompromess li huma abbozzati għal l-ekon fuq il-parċipazzjoni finanzjara tal-impjegati fir-rikavat tal-kumpaniji. U naf illi nista' nadilek il-kelma. Uh, Yes, uh, thank you. Grazzi, Sur President. Aħna kellna l-ewwel laqgħa ta' Shadow Rapporters ġimgħa li għaddiet, aħna għandna la oħrada. Aħna ser niċċirkulaw il-kompromess ġurnati ktar tard il-lejla qabel il-laqgħa ta' għada. Forsi intom irċevejtuhom ukoll imma minix ċert. Jien kont qed nivverifika issa xi sijilu, madwar xi sijilu, u l-ewwel qabel kollox nixi ningrazzja lill kollegi tiegħi għaliex eh, kellna l-ewwel laqgħa ta' xi rapporters li kienet kostruttiva ħafna rnexxinna nkopru il-kompromessi kollha fi żmien qasir u fil-fatt aħna il-għajna il-tħassib tal-kollegi tiegħi u dan ser jiġu aġġornati wkoll fil-proposta ta' kompromess irridu nista nixċed l-attenzjoni fuq uħut minnom għaliex uħut minnom fil-fatt wasalna għal lingwaċ li aħna stajna qblu fuqu Irċevejna u kol zew suġġerimenti dwar lingwaċ minnaħa ta' l-SND dwar amenda tew vea appoġġata mill-partit tal-ħoder il-qajtu għamjena bidla ċkejkna f'punt te. Naħseb il-lingwaċ għandu jibqa invite workers or worker to be directly involved of the governance of the company. Ovvjament aħna ma nistgħux nisfurzaw fuqhom il-rwed nħallu element ta' flessibilità u ma jistaw jazlu u ma jistaw jazlu ma jkunux involuti fit tmexxija tal-kumpanija. Hemm ukoll punti fejn nixtiequ jkollna aktar diskussjoni u għet nistenna l-kollegi li eh, jatuni l-kommenti tagħhom hawnhekk qed nitkellem dwar 29 reġim u anki naf kon naf li dawn ma punti kienu diffiċli jiġu appoġġati minn ċertu gruppi, jina fil-fat dajjift kemm xejn din is-sezzjoni biex neliminaw l-aktar partit diffiċli, nittama li l-kollegi ser ikun jistgħu jagħmlu l-istess sforzi biex nħuq kompromessi u jinħerqana l-laqta Ja, die nächste Rednerin ist Evelyn Regner, bitte. Kellim li miss ja Evelyn Regler, jek joġbok, grazzi tassew. L-ewwel qabel kollox nixtieq ningrazzja lir rapporter għal approċċ kostruttiv tiegħu. U naħseb hawnhekk nista' nkun konċis huwa fil-fatt semma li l-akbar problema li għandna huwa ir-29 reġim aħna Inizjalment konna pjuttost entuzjasti dwar il-possibilità futuri, però aħna irridu nkunu realisti realistiċi u naraw li 29 reġim fil-fat tnaqqas ħafna. U għalek aħna rridu nħarsu li dan l-aspettu kol, għalix l-approċ ti lejn li gwaċ prezenti sissa kien li ma kienieċ ħaġa għalija li naqblu ma dan il-29 reġim. Irridu naħdmu fuq lingwaċ li ma jidirġ daqsek negattiv, però mill-perspettiva tiegħi dan huwa l-mod kif mixin l-affarijiet. Kif għattilkom sur Benje il-ġimgħa li għaddiet, aħna ressaqna proposti fuq eh, ċertu aspetti u inti tajtna l-feedback tiegħek. Kollox ser jimxi ħarir fuq dak l-aspett. Issa fl-aħħar net fuq wieħed mill-kompromessi kien hemm amenda li tresqet minn ħatijaj u mis-sinjura Sajja li ibidlu amenda 24-25. Jina unek għet nikwota għan bl-Inglis. Vorgeschlagen, dass ich nicht teile, und das sage ich jetzt auch hier ganz... Jina ma naqbilx mal eh, il-klim li ġi mistqarra unek, uħanajtak bl-Inglis. These effects can be enhanced by stable and functioning institution of workers' involvement. Und dann geht es weiter, while noting that employees do not necessarily have specialist skills in the executive sphere or in enhancing intercompany competition. Ich erwähne das deshalb besonders, weil ich... You know, kwotajt, u kwotajtu dan l-aspet, u dan il-kliem, għaliex... Għawnek għana mux għed nitkelmu biss dwar id dispozizjoni adekwata ta' il-ħaddiema manka ta' min ħaddim. Xi drabi min iħaddem jixtiequ li jkun hemm din id-dispożizzjoni hemmhekk u għalhekk hawnhekk qed nitkellmu dwar il-ħiliet relevanti u għalhekk dan jaffetwa u għandi japplika wkoll għal kemm il ma' kif ukoll min iħaddem. Is-Sur Kessler jekk jogħġbok. Iva, grazzi tassis, President. Jina nishti ringrazzja li rapporter fissem il-grupp CI u namlu referenza numru ta' punti il-reġim 29. Jina ma naħsibx li hawnhekk ma nistax neliminaw dan Dan huwa eżempju ta' l-aħjar prassi u anki forsi eżempju ta' l-aħjar prassi li jista' jintuża fil-ġejjieni, ġifri dan ir-reġim volontarju għal kumpaniji eh, jekk il-kumpaniji xi jużaw dan nistgħu nappoġġaw jekk le f'dak il-każ nagħmlu referenza eh, fuq il-governanza ta' CSR raġunijiet bħal dawn però nagħmlu obbligatorja ma nużawha bħala eżempju pala laħjar aħjar prassi u mill-ġit nirringrazzjakom għal-kooperazzjoni li kellna. Grazzi, ħadd iktar ma jixtieq jitkellem dal-istadju għalhekk issa ser nagħti l-kelma lura lilek ek surbenja sabiex bekna l dan id-dibattitu. Iva, jina għandi kumment wieħed biss li nixtieq inwiġġeb hawnhekk għal Sinjura Regler meta ji tara l-lingwaġġ ġdid, inti tara li aħna biddilna dik is-sezzjoni rigward il ħilit relevanti u għalhekk qed nittama li inti bekk tkun tista' tappoġġa dik il-proposta. Ovvjament aħna ma nixtieqx neliminaw il-reġim 29, aħna hawnhekk iridu nagħmlu referenza li b'mod aktar ġenerali, jiġifieri bħala kumpaniji transkonfinali jixtiequ joperaw b'metodu transkonfinali. U anki il kwissjoni tal-aħjar prassi diġà nsibuha hemmhekk jina mħasseb biss dwar il-fat li ma niliminawx l-aħjar prassi, il-partit dwar l-aħjar prassi b'referenza għal reġim 29. U għalek dak li ser niprofaw namlu, niprofaw li it-tlet gruppi għawnek li għedin għawnek prezenti f'dawn il- f'dan id-dibattitu li għedin jitkellmu dwar dan is-suġġett ikunu jistgħu jaslu għal konklużjoni li nistgħu nkoll naqblu fuqha. Jekk ma nħuġ dan il-ftehim għada, nittamaw li aħna matul iż-żmien jirna xi niksbu dan il-ftehim. Grazzi. Mela aħna l-koll għanna dik it-tama nittamaw li verament nil-ftehim. Issa, irrit natikom aħbar għatfadal ftit ħin il-votazzjoni ser jiġi votat fil-5 ta' Diċembru ġifri mhux għadha ġifri għandna ftit żmien biex inkun nistawni nilħu U għalhekk inħossu li forsi dan il-rapport ikun jista' jgħaddi għal votazzjoni fil plenar f'jannar jofrar. Mela hawnhekk temmina dan il-punt, issa għandna punt 13 fuq l-aġenda. Però le, da madux fuq l-aġenda l-lum da ser jiġi post-post għal għada bħala l-aħħar punt fuq l-aġenda. Dan ġi miftijem ekk ma' rapporter u għalek dan il-punt ser isir bħala l-aħħar punt fuq l-aġenda qabel pawsa tal-ikalmen nistgħu nagħlqu il-laqgħa tal-lum u nixtieqilkom il-lejla tajba.